Hello everyone. Insellem il-kulħat. Nistaw inkomplu bl-agenda tal-war l-ofsenar. Nibdew l-ewwel punt illi huwa il-mekanizmu ta' protezzjoni ċivili tal-Unjoni. Il-rapporter għal dan il-fajl ta' kodeċizjoni għas Sinjora Gardini. Illum qed inħarsu lejn la bozz tar-rapport. U meta tkun lesta Signora Gardini tista tintroduċinna l-abbozz tal proport Tal -rapport. Grazie. Nitlob skuza, ma kelli ħafna appuntamenti minnaħa l-oħra, fuq kelli appuntamenti ieħor fuq naħa l-oħra tal-bini. Tal Se nitkellem eh, direttament u niprofa nitkellem fil-qosor. Għax il-proposta tal-Kummissjoni kulħadd jafa. Eh, jafu. Uh, Eh, xinu l motivazzjonijiet għamilna skambju tal ideat u rajna l-parlament din id-darba fuq din il-proposta u um maqut ħafna. Nista najdilkom xinu il-bidliet prinċipali tal-rapport għaj meta nqablu għal proposta il-juma kollha mirati biex jappoġġaw u jisaħħu il-kontenut tal-proposta tal-Kommissjoni. Għal xaħna kollha kemm aħna rridu mekanizmu ktar qawwi biex inkunu nistgħu nagħtu risposti b'saħħithom u affidabbli. Mela fuq il-rescue ta' fuq il-Kummissjoni e eh, proponiet lista tal-mezzi illi jistaw eh, eh, jinkluzi inklużi taħt rescue fil-rapport tiegħi flok ma għamilt lista tal-mezzi għamilt lista tal-riski illi jistaw il-mezzi jirrispondu għalihom biex inkunu iktar flessibli u biex inkunu anki iktar miftuħin għall-iżviluppi teknoloġiċi u għall-evoluzzjonijiet fis-settur. Jiena konvinta għax ċerti pozizjoniet tal konsil aħna smajna fuqhom u nafu li wieħed mill-punti diffiċli għal-Konsill huwa illi il-Kummissjoni tikkontrolla u tikkmanda ir-reskju. U dana huwa propju l-vantaġġ ta' din il-proposta għaliex għandhom ikunu daw risorsi ulterjuri ekstra. U ċerti pajizi fil kunsel per eżempju fl-Italja, eh, il-vigili tal-nar ikunu jistaw ikollhom bżonn ikollhom bżonn jieħdu sem eh, f'attività nazzjonali. U allora jkunu qegħdin jibżaw li jekk il-Kummissjoni tikmandhom allura mbagħad ma jkunux disponibbli biex jagħmlu xogħlijiet fil-pajjiż tagħhom. Però fil-fatt eh, aħna hekk ngħidu li dawn huma addizzjonali memx problema, għax jekk wieħed rrit murjejn pajjiżi li mhux kapaċi waħedhom jaffaċċaw l-emerġenza tan-nirien, allora eh, hemm eh, bżonn li kolli anki mezzi tiegħi u għandi neħi fidejn għandi neħi responsabilità minn mill min nazjonal minn nazzjon biex nibatuhom flok ma nibatuhom il greċi nibatuhom per eżempju fil-Portugal. <coughs> Umbat, fil-proposta ġdid dal kommissjoni neħit referenza tal-kofinanzjament tal-50% għat-trasport. U jiena erġajt e, daħaltu il-trasport għal dawk il-mezzi illi mumiex parti minn dawk il-mezzi li kienu impenjati minn qabel. U jiena nerġa ninkluddiħ però kondizjoni illi l-istati joħolqu reġistru illi fih dawn il-mezzi li mumiex parti mill-pool ikunu inklużi f'dan il-reġistru għax għal protezzjoni ċivili skont l-esperjenza u importanti inkunu nafu mal-ajr fejn huma l-mezzi u fejn, fejn nistaw aħna insibuhom il-mezzi. Allora kull meta nitilfu l-ħin inkunu qegħdin nitilfu l ħajiet inkunu qed nitilfu il-fatt li nistaw naġixxu prontament. <clears throat> U f'dan ir-reġistru ikunem hemm eh, inklużi il-pajjiżi kollha u ġifir fej edina u l-mezzi u kif nistan ċalaħom u nikmandom. Dana eh, ġib fl-imkien żewġ aspetti tal-Europa. Eh, Jena qed niproponi li jkun hemm protezzjoni ċivili u Erasmus, il-possibilità li jkun hemm Erasmus anke għal protezzjoni ċivili biex niżviluppaw standard kullim kien l-istess eh, fil-protezzjoni ċivili fl-Europa kollha u tafu kemmu eh, kemm huwa importanti li biex eh, insiru iktar effiċenti għandna bżonn ta' din il-kooperazzjoni bejn l-istati. t teżisti din il-kooperazzjoni biex konna standard komuni u nħos jena li dina hija ħaġa tajba illi tista' timxi f'istess direzzjoni U mat l-artiklu 6 tal-proposta hemm punt ieħor illi kien diffiċli anki darba ta' qabel, ċoe il-ġestjoni tar-riski. Intkom tafu illi fil-leġislatura preċedenti aħna fuq dan is-suġġett sibna kompromess. ċoe illi l-istati jistaw mhux jagħmlu evalwazzjoni sħiħa tar-riski ma jagħmlu taqsira. Issa jider illi eh, issa hemm eh, em eh, mezzi differenti, hemm min jibat taqsiriet li huma twal u oħrajn li jibatu taqsiriet osra wis li ma tux biżejjed informazzjoni. Però <coughs> huwa punt diffiċli u fuq din l-istati ma tantx jixti u ma tantx huma kontenti illi jgħatu lista ta' eh, mezzi ta' affarijiet li forsi huma daqsxejn waħda sensittivi. Dawn u jiena ktibt illi dawn il-taqsiriet għandhom jiġu miktubin bażi ta' formula li e, eh, tipprepara l-Kummissjoni biex ikun hemm bażi u biex inkunu nistgħu anke nqabluhom bejn stat u ieħor. Un hemm punti oħrajn fejn saħħaħt punti illi kienu ġa prezenti fil-leġislatura preċedenti u kolla konna, kol, konna bilna kolla kemm aħna fuqhom. <coughs> per eżempju l-fat illi katastrofi jistaw ikunu naturali u nkella eh, imħabba il-bnidem, umbat anki il-fat illi l-prevenzjoni ta' nirin fil-boskiet u importanti anki għal impenn globali tal-emissjonijiet ta' CO2 għalix il-nirin joħol u xi 20% tal-emissjonijiet ta' CO2. U bat <clears throat> anki attenzjoni kbira għal prinċipi ta' sussidjarità u l kif għamilna anki fil-leġislatura preċedenti jina dejjem sħat fuq kull fejn rajt li huwa importanti u neċessarju l-importanza <clears throat> illi ninkludu anki l-autoritajiet lokali u reġjonali. <clears throat> għal protezzjoni ċivili, allora il-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa importanti ħafna. Dawn huma l-punti naħseb illi se jkun hemm ħafna kontribuzzjonijiet importanti għax fil-protezzjoni ċivili hemm ħafna setturi, per eżempju, eh, nistgħu nitkellmu fuq il-ġestjoni tal-annimali. Però mbagħad naraw il kollegi jina disponibli għal kwalunkwe kontribuzzjoni li jishtiqu jgħamlu. Imma meta jisu li s-sena li għaddit kena emerġenza, eh, tkun ħaġa tajba li test ma jkunx ibes wis eh, biex nkunu nistaw nilħu rizultat fil-skadenza li aħna fissajna. Grazie, <clears throat> grazie ħafna. Issa, għandi lista ta' shadows. Oh, Xieħut minnom huma prezenti, oħrajn le. Isur Andru Lakis. Grazzi. L-ewwel net, aħna kollha napprezzaw din il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal reviżjoni għat tisħieħ ta' dan il mekkaniżmu <clears throat> illi nsejħu UCPM. <clears throat> Il-ħin iżminijiet eh, f'dan dan l-aħħar kien hemm diżastru, kien hemm iktar minn mit persuna li mietet imħabba dawn ir-nirien. ir nirien u aħna kellna 23 eh, mewt imħabba il-arar f'Novembru. Allora f'dawn il-katastrofi stat membri mhux biżejjed waħedhom. Allora il, il, il, allura e l-autoritajiet nazzjonali jridu jippreparaw ruħhom. Mbagħad fuq il-abbozz ta' rapport li qed niddiskutu hawnhekk fil-kumitat nirringrazzja l-Sinjora Gordini Gardini għal xogħol eċċellenti li għamlet u ħafna mill-emendi illi ġew prezentati naqbel fuqhom fi sustanza. Skont l-opinjoni tiegħi l-artiklu 12 għandu jkollu referenza eh, il-perikoli eh, illi għalihom jistgħu jiżużati dawn il mekkaniżmi dan il-mekkanizmu għand għandhom imaslu għal deċizjoni fuq l-infrastrutturi li jistaw jiġu involuti. Umbagħad anki l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet <clears throat> nazjonali bi program bħal Erasmus e kif għalet il-rapporter e, u anki esperienzi ta' bejn pajizi li jistaj kollon problemi simili. Fuq l-artikolu 21 mbagħad iktar importanti e, irridu niftakru f'dawn is-snin tal-kap hemm bżonn naslu għal biex ikollna zida fil-finanzjament. Mbagħad nixtieq ukoll inkunu nistgħu nanalizzaw il-kwistjoni tal-ġestjoni tal-kapaċitajiet tal ġestjoni tal kapaċitajiet tal tar rescue fadak li għandu xaqsam mal koordinazzjoni Il-Kommissjoni Ewropea għandu jkollha fidea din il-koordinazzjoni, però f'perjodi ta' kriżi il-ġestjoni għandha tkun minnu fih, għandha tkun eh, immedjata bliktar mod effiċjenti possibbli. Grazie. Grazie ħafna, ħafna, Signora Jatto Marki. Nishtiq nirringrazzja rapporter tal-rapport eccellenti għalla bozz inħoss li le kooperazzjoni europea importanti fil-protezzjoni civili. Aħna kolla nafu kif il-temp, il-klima il temp il klima estrem se jkun dejjem eh, iktar diffiċli issa li eh, il-tibdil klimatiku se qed jitbiddel u anki il-fatt li se jkun hemm tisħin kbir u se affettwaw il-foresti u anki l-pressjoni bl-immigrazzjoni kull sena tiżdied din il-pressjoni u d-dizastri ma jfux fil-frontieri. Il-protezzjoni ċivili hija il-bażi tal-kooperazzjoni Ewropea. U jina inħoss li fuq dan naqblu. Però, anki jekk aħna naqblu mal-analiżi ta' situazzjoni, però hemm differenzi fuq kif għanna nimxu l qoddim Jena naħseb li l-punt ta' tlu huwa ir-responsabilità jiena ġejt zgurata minn ħafna persuni illi l-responsabilità principali hija fl-autoritajiet nazzjonali fuq livell eh, lokali, regionali, municipali. L-istati membri u l-autoritajiet huma l-iktar rib ta' ċittadini U dana huwa il-prinċipju ta' sussidjarjetà. L-awtoritajiet nazzjonali huma dawk li huma l-iktar preparati biex jippreparaw u jimplementaw il-pjanijiet ta' ġestjoni. Jiena għal dastant kritika ħafna illi nittrasferixxu din ir-responsibilità mill-livell nazzjonali għal kummissjoni Il-kapacità rescue proposta hija diffiċli għall-Unjoni Ewropea. Jiena naraf illi hemm ċerti stati membri li m'għandhomx la trattamentu laqas kapaċitajiet dan huwa problema ġenwin, però l-aħjar seta miex li nittrasferixxu eh, eh, responsabilità għal kommissjoni u flus lil budget tal-Unjoni Ewropea. Mhuwiex biżejjed il-proposta tal-Kummissjoni ma tispeċifikax il- eh, il- il-ġestjoni ta' riski irridu eh, eh, ija pool ġenerali ija u għadifis li nappoġġawha. President, jena eh, nħossu li nistgħu nimxu u dib dawn il kommenti E nagħmlu kooperazzjoni profonda bejn l-awtoritajiet nazjonali u l-iktar imsiħba naturali huma l-pajjiżi ġirin illi għandhom l-istess ambjent naturali huma l-iktar eh, probabbli li jkunu affettwati bl-istess diżastri. U t-tieni punt, peress illi l-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili nistaw namluħ, però mirar ma natu l komissjoni is-seta li deċidu Eh, kif se jużaw dawn il-kapacitajiet. Id-deċizjoni ħarja ma tibqa fidejn l-Istati membri. Iridun, it-tielet punt, iridu nikkoraġġixxu l-Istati membri li għandhom deficienzi fil-kapacitajiet tagħhom biex jaħsbu strateġikament. Il-wieħed ikun preparat mhux biss li jibgħat it-tamir, imma huwa kultura ta' preparazzjoni qabel ma jasal id-diżastru. Dawn huma il-kommenti tiegħi. Grazie.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 mezzi suffiċenti għal protezzjoni ċivili. Dan huwa loġiku f'każ ta' epidemiji memx, eh, frontieri għal daqstant għanna insaħħuha, però għanna aħna għal daqstant naqblu mal-kollega li għada kif tkellmet u fil-fat il-protezzjoni ċivili u għaparti mill-sistema ta' protezzjoni nazjonali f'ħafna pajzi bħal Franza, per eżempju, dana jiddependi mill-Ministeru tal-Affarijiet Interni. U allura allura eh, il il-sistemi ta' sikurezza, tal-pulizija, ta' ġendarmeri, tal-intelligence u anki protezzjoni ċivili, huma kollha taħt il-Ministeru tal-Affarijiet Interni. Ivan naqbel li jkun hemm kooperazzjoni għawija ħafna, għandu jkun hemm relazzjonijiet bażati fuq il-prinċipju ta' prevenzjoni biex inkunu nistgħu naraw li huma l-forzi li nistgħu nagħmlu inkomuni, però dejjem taħt il-kmant tal-istati, tal mhux tal-Kommissjoni, għax inkella dana jista' jkun l-embrioni ta' forzi ta' sikurezza. Allora għandha tkun il-forza ta' difiża Ewropea li ma nagħmlux fiha Eh, naqblu li kunem kooperazzjoni, pero ma nistawx naċċettaw li kunem eh, il-ġestjoni mi fidejn il-Kommissjoni. Nkomplu naħdmu biex nsibu kompromess. Grazie. Grazie Presidentu, grazie anche il kollega Gardini għal dan rapport Jena naħseb, et titkellem kiseke Irridu naraw l-applikazzjoni. L-Antana huwa propju li konna proċedura ta' protezzjoni ċivili tal-Unjoni Ewropea li tkun l-istess kullimkien Ħadd huwa kontra, però huwa importanti li ninkludu anki sussidjarjetà u proporzjonalità. F'dan is-settur m'għandniex bażi legali biex ikonna organizzazzjoni sħiħa u nammetti li jena daċen wahda dizappuntat fuq il-fat li l-Kommissjoni miex qed tagħmel evalwazzjoni ta' impatt fuq dan il-dossier da' sekk importanti. Dana suppost anki fuq liġijiet oħrajn għamluhom l-evalwazzjoni ta' impatt. U ma nistax nifhem għaliex m'għamlux f'dan il-każ, nixtieq insaqsihom għaliex. Umbagħad fuq il-punti ta' Sinjora Gardini, speċjalment l-artiklu 15 il-obbligu ta' dokumentazzjoni. Iva, nistaw anki mm, nikkommentaw fuq il-fat li għandu jkun hemm reġistru jekk eh, jekk dan il-pis burokratiku għandu jkun obbligu li jkun hemm din il-lista anki eh, f'dan il-każ huwa wis. Umbagħad il-problema ta' sussidjarjetà eh, il-Ġermanja tħares u l-fatt tal tal-fire engines. Il-livell ta' koopera ta' ġestjoni għandha tkun fidejn l-Istati membri, dana ġu u ġust. U f'dan il-każ is-sussidjarjetà għandha tkun iktar qawwija. U matem punt illi jiena naqbel fuq mal-rapporter il-kwestjoni tal-Erasmus għal kwestjoni ta' protezzjoni ċivili. Din hija ħaġa urġenti rridu naraw kif il-finanzjamenti eh, jistaw xieġu mill-Erasmus jew ekk nixi konna linja ġdida. Erasmus huwa suċċess, eh, forsi rridu noħol u fondi ġodda. Eh, se jkun hemm anki diskussjonijiet importanti mal-Kommissjoni fuq dak li għandu x'għasam mal-finanzi għax huma forsi mhumiex lesti għad iktar flus. Signora Capezon, grazzi. <coughs> Grazie President. Mela, fuq il-proposta tal-Kommissjoni, fl-opinjoni tiegħi, inħoss illi <clears throat> il-proposta hija pożittiva għandha eh, sens Ewropew il-fatta il fatta tal l armonizzazzjoni Jiena ma naħsebx illi s-sussidjarjetà u proporzjonalità hawnhekk qegħdin nimxu kontra tagħhom. Le, aħna kull ma rridu nagħmlu huwa nikkooperaw. U u biex nkunu nistaw nsaħħu l-kapacità tal-Istati membri, b'eżempi e, e, li huma ċari u rip li ġara s-sajf li għadda. Ija kwistjoni ta' kooperazzjoni hawnhekk biss għal stat L-idea illi ikonna lista ta' riski tista' twassal għal konfuzjoni u forsi dak li dak li qed jiġri hawnhekk f'din id-diskussjoni. Jekk ikun hemm indikazzjoni ġenerali jista' jkun hemm anki ġelużiji minn stat membru għal ieħor u allura kif tajt il-Kummissjoni rridu nifmu minn fejn nibdew biex nagħtu is-sikurezza li għandna bżonn għax dan dan huwa mekanizmu importanti ħafna. Issa, fuq il-proposta jien nishtiena ċaħġa fuq il-prevenzjoni. Aħna nistaw intejbu iktar bil-prevenzjoni billi konna mappa ta' riski. U importanti li konna mappa ta' riski ta' katastrofi bejn l-istati membri u reġuni differenti a bazi ta' data disponibli tal-kapacitajiet biex mbagħad ikunu nistgħu nużawhom fil-mument biex ikunu nistgħu nikopra aħjar. Din il-proposta hija imħabbal il-katastrofi li kellna mħabba tibdil klimatiku reċenti Però ma jfissirx li ma nistawx anki eh, eh nirsolvu anki problemi oħrajn. Ma rridux nitolfu din il-perspettiva tal-organizzazzjoni tagħna. Issa, fil- fatti. Il-proposta li tkellem fuq il-fond ta' solidarjetà, ċoj namlu prevenzjoni biex nevitaw li jiseħħu l-affarijiet. Umbat mux biex ridu naġiċu fil-moment tal-katastrofi, imma anki illi noħol u sistemi ta' eh, riparazzjoni. Em sistemi fil-fond irridu namlu mod li l-fond ikun iktar ġust. Infatti, qed jiġi kalkolata bazi tal-GDP totali fejn hemm u anki kemmija kbira il-popolazzjoni. U biex, biex nevitaw li jiġu danneġati e, eh, dawk iż-żoni iktar foqra jina nħoss li eh, il-rapporteri biex jafidir tajba rridu naħdmu biex nkunu nistaw nidu din l-inizjativa da' sekk importanti u pozitiva. Grazie. Grazie President, grazie anche le signora Gardini al biċa xor eccellenti ħafna. Jena nishti, eh, hui eh, tema għet jitkellem, nishti nisħa u għandu jkonna eh, u għaveru evalwazzjoni ta', ta impatt ta' din il-proposta. U eh, il-Kommissjoni ħadmet eh, għal 15 fuq din il-proposta ma tem proposta uffiċjali, hemm bżonn iktar eh, ta' daqsxejn iktar xogħol fuq di. Il-lan u għaċar kif għal kabeżon kalet kabeżon Ruiz hemm Eh, li kunem majnuna ġusta meta kunem dizastru, l-mira hija tajba. Però u importanti anki, eh, jien naħseb anki li hija responsabilità nazzjonali. Din hija dejjem diffikultà il-bilanċ bejn responsabilità u solidarjetà. Eh, il-proposta mhix hija tajjeb bil-istrument tal-protezzjoni ċivili li l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea tista' tgħid tgħin l-Istati oħrajn biex biex jagħmlu prevenzjoni. <clears throat> Hawnhekk fejn tidħol is-solidarjetà. <clears throat> u dan huwa ċar. ċoħe li rridu namlu kull ma nistaw, ħilitna kollha biex namlu prevenzjoni ta' dizastri. Umbat għandi xie mistoqsijiet. L-onet, fil-proposta tal-Komissjoni Ewropea, differenza bejn riski ta' sikurta na, eh, dizastri nazjonali u, u riski ta' sikurta, terrorizmu. Hemm differenza nixtaqsijin għax ma tagħmilx differenza fil-fatt jekk eh, il-katastrofija nazzjonali jew kawżata mill-raġel. Huma qed neħżina forsi mbagħad iridu niddiskutu jekk din is kwistjoni li għandha tirrigwarda biss internament l-Unjoni Ewropea u anki barra mill-Unjoni Ewropea. Eh, għalla namlu l-ewwel net il-pass biex nejnu l-Unjoni Ewropea mbagħad għal pajjiżi terzi forsi jkollna bżonn ta' leġislazzjoni differenti għal pajjiżi terzi. Eh, dan huwa fuq dak li għandu x'jaqsam mal-protezzjoni eh, ċivili, mal-pool, <clears throat> jiena nista' nappoġġa li hemm bżonn ta' iktar eh, xogħol, però il-proposta il-ġida fuq il-Resk EU dina ma naqbilx ġifiri e, e, tim Ewropea li tintbat li l-istati membri biex jgħinuhom, forsi bil-mezzi taħħom e, bil-aeroplani, eccetera. Hawnhekk ma nistax nifhem għaliex m'għandux ikun hemm evalwazzjoni ta' impatt. Per eżempju, jekk Resk EU tiġi fil-Olanda, l-autoritajiet Olandiżi xorta se jkmandaw jew inkella se l-kompetenza ħad tkun kollha fidejn ir-Resk EU. Eh, li ikolla priorità fuq il-kompetenzi nazjonali. Rridu nasbu fuq. Allora rridu għanna bżon ta' eh, evaluazzjoni ta' impatt iktar ċarezza u għanna nifukaw l-ewwel fuq responsabilità eh, nazjonali. Grazie. Mr. Lise. Grazie. President, grazie anche l-Elisabetta Gardini Grazie tal-ħidma kollha li għamlet fuq dan il suġġett jiena nammetti li fl-IPP aħna għatridu niddiskutu fuq dan is-suġġett biex eh, qabel ma inkunu nistaw nilħu pozizjoni ċara fid dettalji l net, però għandi mistoqsija għal-Komissjoni Ewropea. l-evaluazzjoni tampat Għalix, għawnek għanna prezentazzjoni ta' test minna evaluazzjoni ta' impatt. Aħna meta nkunu riġu ħaġa minna naħta l-Kummissjoni hemm proċedura rigoruża, irridu nirrispettaw il-passi kollha, ftit ilu ċempluli minn Sven Mayer, ex segretarju ġenerali, u għalli li hemm kollox hemm evalwazzjoni ta' impatt xi wieħed irid issegwi. Din hija proċedura. Jekk Eh, jekk ikun hemm punt vist differenti, allora hija eh, eh, sitwazzjoni differenti. Il-Parlament ma nistgħux aħna ikolna dan l-atteġġament illi dejjem idewmu burokratikament idewmu l-attivitajiet meta ma jinteressawmx un bat jaġlu b'dan il-motu jaqbżu anki l-evaluazzjoni ta' meta jkunu maġlinuma l-affarijiet għandhom jiġu rispettati, ma nistawx aħna ninterpretaw il-proċedura kif wieħed irid. Ek ma nistawx nimxu, jiena nappoġġa ħafna mill-punti li ġew prezentati u eh, mill-kollega Gardini anki fuq il-lista eh, tal-kwistjoni ta, ta tekniċi biktar flessibilità u xinu ma l li hemm bżonn u xinu ma l li m'hemmx bżonn forsi weħet rrit jiddeċidi anki in loko. Imma il prinċipi ta' prekawzjoni u importanti ħafna rridu naraw anki l aspet tal-prevenzjoni u eh, għandu uh, ikonna l-possibilità li niprevedu uh, anki reazzjoni fej ma kienx hemm prevenzjoni, issa rridu għadu attenti però u rridu naraw il-kwistjoni tal-ħajja Uh, il eh, e namlu prevenzjoni, però eridu nejnu ekki kunem eh, problemi ta' eh, riskju ta' ħajja. Un bat fuq il-proċeduri ta' rescue se jasal xaħat bl-aeroplan, se għajdinna kif għanna naħtmu, jew għandu jkun integrat da lokalment. E, Dina kwestjoni pjuttost diffiċli, jina ma nafx eżattament kif nistaw nżibu soluzjoni għalija. Anki li jgħak irrit najt, anki ħagħoħra, jew ma namlu xejn jew inkella nistaw nużaw il-proċedura ta' qabel. Eh, anki din hija soluzzjoni, per eżempju għal eh, eh, nirin tal-foresti tal-Portugal ta' sena li għaddit, il-forzi ta' jnuna minn Russja kienu iktar waslu iktar fuqatom milli minn dawk tal-Unjoni Ewropea. U allora xiridu namlu hawnhekk? Eridu najdu l-istati nazjonali għandhom kompetenza u daqshekk xe iktar? u ma namlu xej, e, jiena minix kontent li tejn ir-Russja u ma nejnu xaħna. Aħna għandna bżon ta' soluzzjoni. U kif għandha tiġi soluzzjoni, għandu għanna nitkelmu, niddiskutu u nirriflettu fuqa. biex naraw li mumma il-situazzjoni differenti mill-istati membri differenti biex nkunu nistaw naslu għal soluzzjoni tajba, grazzi. Grazzi, Sur Manda. Vielen Dank, ich möchte mich äh, dem Dank an die Grazzi ħafna jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lis sinjura Gardini. Nirringrazzja minn qalbi tal tax-xogħol kollu tagħha fuq dan is-suġġett. Issa fuq il-kontenut. Jiena nista' naqgħad mas-Sur Peter Lise u anki l-kollegi mill-Olanda naqbel mal-opinjoni tagħhom u xtaqt anki nżid żewġ punti. L-ewwel ħaġa, li konna l-approċ ċentralizzata kif ġi propost mill-Kummissjoni. Jekk nżaw is-sorsi minn dan il-pool, dawn ir rizorsi dejjem huma eh, reġjonali, lokali, allura jrid ikollna sussidjarjetà li tiġi rispettata f'dan il-kontest. ir rapportar fil-fatt eh, enfasizza dan u għalhekk nirringrazzjak. Rridu nirrikonoxxu dan il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Imbagħad xi ħaġa oħra nixtieq nindirizza b'mod kritiku meta tindirizza l-Unjoni Ewropea jider li din se dan se jkun proċess madwar l-Unjoni Ewropea kollha dwar il-mezzi il ta' l-operazzjoni. Per eżempju, meta nitkellmu fuq il-servizz eh, ta' tiftanirien fl-Italja u servizzi oħrajn li huma bbażati fuq volontira jew inkella parti kbira minnhom ikunu bbażati fuq volontira. Irrid eh, ikun hemm eh, twissijiet fuq eh, din ispeċjalizzazzjoni u nixtieq ukoll naqdu mal-idea tal-kofinanzjament u fuq il-flus li nħorġu mux mill-ġej mill-pool, u titaħseb u kol fil-riskju li biex tġilet terrorizmu għalix dinja parti importanti. Grazzi. Grazzi għaw xaħtiħor li xie jitkellem le. Mela. Id-direttur Lufta. Fisam il-kommissjoni. Kienem xie mistoqsijiet għalik. Grazzi ħafna, Signora President, u nirringrazzja l-rapporter. Naħseb kienet sewja ħafna l-fatt li semmiet u semat dak li jiġri fil-Konsil. Jena nixtieq nifoka fuq il-kommenti u l-mistoqsijiet. Imma nixtieq nibda b'komment partikolari. Aħna qegħdin nimxu bażi eh, ta' sussidjarjetà skont artiklu 196 kif qalu xi kollegi. U għalhekk rridu nsibu soluzzjoni f'dan il-qafas u darwa dak li qed nagħmlu fil-proposta. F'ħafna oqsma din il-proposta eh, sedet tmur timxi ktar qoddim, imma ma timxi qoddim minħabba sussidjarjetà. Eh, kemm fil-prevenzjoni, eh, preparazzjoni u fil response Imbagħad dwar l-evalwazzjoni ta' impatt xtaqt nitkommenta fuq ma nistax inwieġeb eh, mistoqsijiet ta' natura istituzzjonali imma nista' ngħidilkom minn fejn ġi din il-proposta. L-ewwel ħaġa kellna evalwazzjoni tar-riskju fl-Unjoni Ewropea kollha l-Istati Membri kollha kontribwixxew u kellna definizzjoni wkoll tal-ċertu nuqqasijiet fl-Istati Membri qabel, ħafna qabel l-istaġun li għada ta' nirin. Dawn il-noqqasijiet kienu l-aeroplani għatifi tal-nar, il-shelters u koll. Eh, Kenna u koll il-rapport li jgħidilna li tista' tissimplifika l-sistema li diġa taħdem tajjeb imma tista' tiġi simplifikata. Mbagħad kellna evalwazzjoni oħra esterna. Wara ippjanajna illi nisottomettu proposta ġdida eh, matul is-sena d-dieħla. Imbagħad kena l-istaġun tal-nirien is-sajf li għadda u jkolli ngħid illi din idea tas-sajf eh, kien qed titwala li bdiet minn April Mejju sa Novembru. Normalment meta ngħidu s-sajf nsemmu Ġunju, Lulju, Awwissu Settembru f'dan il-qasam. Kenna aktar 200 ċittadin illi mietu f'dawn il-dizastri naturali u kien hemm iktar minn 100 fil-Portugal biss. Il-fatt il-President tal-Komissjoni li saqsa xet namlu u aħna konna qegħdin ngħidulu f'Ottubru illi qegħdin n nimmobilizzaw il-mezzi u ma stajniex insibuhom. Meta sibna l-mezzi ma sibnihomx fil-ħin u għalhekk il-President eh, eh, ikkonsidra li hemm bżonn ta' pjan urġenti biex nwaqfu eh, din il-ħsara li qed issir u talabna biex naħorġu din il-proposta jiġifieri m'hemmx evalwazzjoni tal-impatt għaliex din hija proposta urġenti ħafna. Iżda jekk tħarsu lejn il-proposta din mhijiex iffokata fuq il-Kommissjoni, hija fokata fuq l-Istati membri, iffokata fuq Eh, l-asli tal-istati membri li għedin jikkofinanzjaw il-proposta tal-Kommissjoni. Għonek għanna il-pool volontarju ta' assi fejn l-istati membri eh, u l-assi tagħhom għal proposti tal-oħrajn u mux skont kif titlob il-Kommissjoni u tlabna wkoll li l-budget għandu jikkonferanzja l-użu ta' dawn l-assi eh, brata aktar għolja għalfejn Għaliex aħna rridu nħeġġu l-ewwel ħaġa lajnuna bejn l-istati membri. Aħna naqblu bisħiħ illi din hija primarjament responsabilta tal-istati membri. Allura, f'din l-ordni, l-ewwel għandek ir-rispons lokali, reġjonali e, e, u nazzjonali, u mbagħad għandek assistenza bilaterali bejn l-istati membri, imbagħad għandek il-pool u wara għandek l-assi tar rescue U mill-esperienza f'din l-operazzjoni turi illi mill-leġislazzjoni tal-2013 kellna 30 kena kważi 30 okkażjoni fejn l-istati membri ma setawx jagħtu reazzjoni, ma stajniex insibu l-assi biex nipproteġu l-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Din kienet il-problema, l-affarijiet ma, ma bidlux mill-sena l-oħra, imma sfortunatament is-sena l-oħra eh, il-konsegwenzi kienu estremi. Issa, il-kwistjoni ta' sussidjarjetà. Aħna, la għanna kapacità u lanqas l-ambizzjoni sabiex ehm, nkunu nistaw immexxu dawn l-operazzjonijiet fl-istati membri. Aħna, qegħdin nippruvaw nsibu soluzzjoni għal problem li qed ta' spiss. Is-sajf li għadda kwalunkwe ħin kien hemm biżejjed assi fl-Unjoni Ewropea. Iżda peress li kulħadd kellu kellu riskju għali ma kienx hemm isim ta' dawn l-assi. Allura, jekk dan il-mekkanizmu eh, għabbaż tal-sati membri falli, irrid ikollna assi fuq livell tal-Unjoni Ewropea dawn l-assi m'għandhomx eh, jiġu fi Brussell għandhom ikunu fil-żoni viċin tar-riskju. U l-unika ħaġa li tlabna kienet din. Jekk u meta eh, l-istat membru jagħmel talba, aħna nkunu nistgħu niddeċidu fejn jiġu żati dawn l-assi, ġifieri aħna nħidu deċiżjoni strateġika deċiżjonijiet operativi mbagħad jaqgħu taħt l-istati membri. Jiġifieri qed nirrispettaw is-sussidjarjetà. Il-Kummissjoni mhux se taħdem bl-inizjattiva tagħha imma skont it-talba tal-istat membru. U mbagħad il-koordinament jaqa' taħt l-istati membri u l-awtoritajiet imbagħad il-Kummissjoni tixtidi kif ħat għamel skerment tal-assi. Iġifiri, xtaqt nejdilkom li memla b'dambizjoni biex nħiddu ħsib operazzjoni anka li kikus ridna ma stajnix Dwar l-Erasmus, eh, hija idea interessanti, għanna program ta' skambju illi huwa finanzjat mill-budget ta' protezzjoni ċivili u eh, palissa għandhom bitu wisa u dan issir fuq numru ta' ġranet u forsi l-aktar l-aktar ftit ġimat u nasib dan dan huwa xaġa eh, din hija xaġa interessanti wkoll. Issa bħala konklużjoni tajjeb ukoll niftakru illi aħna Għanna servizz ta' eh, servizz ta' operazzjoni fejn għanna in-nies din jaħdmu 24 sija kuljum jum u jridu deċiżjonijiet malajr ħafna. Kultant diffiċli tagħmel dan jekk għandek bażi eh, legali komplikata. Peress li l-qorti għaltinna li hemm lokal simplifikazzjoni, aħna provajna wkoll nisimplifikaw eh, il-kofinanzjament. Il-raġuni għalfejn qegħdin neskludu l kofinanzament fil-proposta għall-assi barra mill-pool hija eh, fil-fatt raġuni li sem li semmit mir rapporter aħna ma nafux x'inhuma l-assi li jeżistu aħna ndependu għal kollox mill-Istati Membri u jekk ma nirċivux offerta għat-talba tal-Istati Membri ma nistgħu nagħmlu xejn. Issa, din mhux l-arbiċċa, imma sempliċement inti qas bistaf jekk hux ħadd tirċievi Eh, tweġiba minn stat membru ieħor bil-mekkanizmu bil-sistema ta' informazzjoni tal-mekkanizmu tal-protezzjoni ċivili u l t tisib soluzzjoni oħra għalhekk fil-fatt is-sena l-oħra kellna anki numru ta' pajjiżi terzi eh, f'ċertu okkażjonijiet illi taw rispons tagħhom għax kienu aktar maġla u għalhekk irridu nsib nkunu nafu x'huma malassi li jeżistu biex l-operazzjoni tkun waħda ta' malajr Kwalunka proposta li żżid il-flessibilità ta' dak li nistgħu nagħmlu ovvjament għalina tkun xi ħaġa li naċċettawha. L-aħħar ħaġa li hija importanti ħafna eh, apparti li qed nifokaw għal kollox fuq l-Istati Membri u fuq is-sovranità tal-Istati Membri biex jitolbu jew ma jitolbux l-assistenza u jirċivuha wkoll biss jekk jitolbuha u jekk għandhom il-kontroll operattiv. Aħna namlu ħafna enfasi fuq il-prevenzjoni u il-preparamenti. Din ma nsibuwix fitas legali palissa għal ġanet nimxu skont artiklu 196. Issa, eh, però aħna fil-Komissjoni għamilni ċara ħafna illi aħna qed naħsbu biex ikollna l-fondi strutturali unkunu ċerti illi l-konsiderazzjonijiet ta' prevenzjoni tal-adattament tal-bidla fil-klima jiġu konsidrati b'mod serju. Aħna qegħdin nitkellmu wkoll ma' Digi Klima, Regio, Agri, sabiex inkunu ċerti li għal-ġenerazzjoni li jmiss tal-fondi strutturali ikkolna ċertu kondizjonalità illi taffetwa din timxi ma' dan l-impenn għal preparazzjoni u prevenzjoni. Grazzi. Grazzi naddillu kelma l-ura l-Sinjura Gardini. Grazzi President, eżis kollegi, u nix nirringrazzja anka l-Kommissjoni illi naħseb u wieġbet mod komplut għal mistoqsijiet li tresqula illi kienu anki mresqin lejn il-rapport tiegħi. Jiena nista' illi li ħajkonna ħidma tajba fl-aħħar mill-aħħar. Din il-ħidma kollha torbot mal-ħidma li saret fil-leġislatura preċedenti fejn il-bażi kienet waħda sozda dik ta' sussidjarjetà u jiena sħat saq mill-bidu illi b'dan it-test għandha ġim saħħa fejn ħassejt li kien possibbli e, l-importanza tal-autoritajiet fuq livell reġjonali u nazzjonali għaliex dan sa minn dejjem kien il- l-għan prinċipali tagħna li ma wassanna naħdmu fuq il-mekkaniżmu il-ġdid għal protezzjoni ċivili Ewropea għal dastant din il-boxla, din il-bażi m'għandix titmiss u il-ħidma għandha taqa taħt dan il-qafas illi għandu bħala bażi tiegħu s-sussidjarjetà il-protezzjoni ċivili ma tistax taħdem tajjeb bebda mod ieħor. Il-protezzjoni ċivili hija mid-definizzjoni tagħha stess frott ix-xogħol tat-territorju l-ewwel responsabbli tal-protezzjoni ċivili illi sfortunatament tiegħi għandu għarfien vast tal-protezzjoni ċivili ikun is-sindku, is-sindku l-ewwel persuna f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa u mbagħad titla bil-ġerarkija jekk is sint ma x'ilux tidħol ir-reġjun jekk ir-reġjun ma jasalx jitlob lajnuna l-istat jekk le l-istati membri l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Is-sajf li għadda tant ma kenniex saħħa nxalqu l-ajruplani li kellna bżonn li kellna ajruplan jasal mill-Marokk Hemm tħassib eh, li jistgħu jitqajjem iżda fil-verità dawn jimxu id fit mal-approċċ li ħan nixtiequ nżommu. Għada stant bil-kontribut ta' kulħadd naħseb għana definixxu dawn is-sitwazzjonijiet sabiex jiġu interpretati bl-aħjar mod u għandhom jimxu f'dik id-direzzjoni li aħna l-koll nawguraw l nfusna. Infakkar figura waħda il-dik tal-Eurobarometer li huwa stabbli 90% ta' ċittadini Ewropej jħobbu ċittadini eh, protezzjoni ċivili Ewropea u jixtiequ jarawa f'waqt meta huma jinsabu f'diffikultà f'waqt il l-istat tagħhom ma jkunx f'sitwazzjoni li laħħa il-fakkar anki illi taċwoddu kollox l-attakki terroristiċi illi rajna, illi għaddejna minnom, illi ġarrabna, illi jista laħes għat jirġaw jiffacċaw, irridu nkunu lesti għallar, nittamaw illi ma nġux għallar, iżda diġa konna għadna fil-leġislatura preċedenti li kanna bżon din il-parti, ħajkun għadin nitkellmu dwar strumenti sofistikati illi ma tistax titlob lill-istat individwali għamilha għal ftit xhur oħra 28 darba lilin minn hemm 27 darba nittama illi servizz eh, li ċittadini tagħna jkun wieħed adegwat li ġdewel ma jitolbu s sigurta bħalma rajna fil-sarriġ riċenti dejjem, dejjem fost it-ħassib tagħna hemm is-sigurtà. Naħseb għandna strument hawnhekk li jippermetti li dan il-messaġġ nwassluh li iva aħna operattivi. Thank you very much. Uh, that concludes our debate. Thank you to all. Um, we have a deadline. Grazie ħafna. Ekke Ekke d dibattitu mela ħanni votaw fenvi fis-16 u 17 eh, ta' Mejju. Naddu għal punti li jmiss fuq l-agenda. Il-ġestjoni trasparenti u responsabli ta' riżorsi naturali fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw il-kas tal-foresti. Hawnhekk għandna eh, opinjoni abbozzata illi eh, saret mis-Sinjura Koneċna. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President, Sazis kollegi. Uwa ta' unur illi jina stajt nabbozza dan eh, tekst illi u marbut ma l-użu sostenibli tal-rizorsi naturali fil-pajizi li għedin jizviluppaw tajjeb u koll il-Komitat NV seta jiprovdi opinjoni għaliex dan kollu huwa marbut ukoll mal-SDGs. Din hija kwistjoni komplikata ħafna, imma importanti wkoll li aħna nieħdu azzjoni eh, malajr sabiex eh, għaliex li nipproteġu l-foresti hija xi ħaġa meħtieġa Jiena konvinta illi għanna obbligu wkoll mal-pajjiżi terzi biex niproteġu dawn il-foresti. Nifmu ovvjament li l-pajjiżi jixtu jizviluppaw fil-ekonomija tagħhom u l-popolazzjonijiet ukoll qegħdin jikbru. Għalhekk rridu nsibu soluzzjonijiet biex nakkomodaw dan kollu. Aħna għat eh, rridu nħarsu lejn l-iżvilupp u minnaħa l-oħra wkoll nistaw niprotegġu l-ambjent u l-biodiversità. Il-problema li identifikajna Eh, huma dawn. Il-Kommissjoni ppreżentat studju fuq deforestazzjoni u aħna qed nieħdu gost li dan ġie pubblikat. Naħseb dan anke jkun marbut ma' pjantazzjoni tajjeb. Mill dan l-istudju nistgħu naraw illi aħna responsabbli għal dan is-suġġett ta' deforestazzjoni u għalhekk l-istati membri jistaw jkunu parti mis soluzzjoni irridu nizguraw l-SDGs u anki il-ftejim ta' Pariġi. Għalhekk importanti li nipprevenu il-deforestazzjoni u degradazzjoni tagħhom. Ringrazzjakom tal-emendi li ressaqtu Naseb eh, fil-kas tal-ristrutturar tal-foresti nistaw nsibu xiftejn. Umbat, apparti minn hekk importanti ħafna li naħdmu kollha flimkien. Din eh, il-problema mhijiex waħda politika, hija sempliċement waħda illi nikunu ċerti li ġenerazzjoni li miskun tista' tgħix u tibqa' tgħix f'ambjent li huwa adekwat. Grazzi ħafna nad ħaddi l-kelma li xedu rapporter dan s-Sinjura eh, Petir Bis. Grazzi ħafna, Sinjura President, nixtieq nirringrazzja l-rapporter. Ovvjament aħna bħala PPE se nkunu qegħdin irresqu xi emendi imma xtaqt ukoll ngħid kemmtejn fuq dan is-suġġett għaliex huwa wieħed importanti ħafna. L-effett tal-bidla fil-klima hija xi ħaġa naraw eh, kuljum minħabba l-rapporti frekwenti ta' avvenimenti meteoroloġiċi eh, li mu ma sa xiġu basra eh, l-rar u eh, anki Kroazja ġiet ġiet mill-quta dan l-aħħar. Allura rrid ikollna politiki implementati biex inkunu ċerti li temperatura ma tollix biktar minn 1.5 grad Celsius qabel l-aħħar tal dan is-seklu. Hekk kif fanna Ehm, kif tajna fil-ftajim ta' Pariġi, izza ħna maħniex qegħdin waħedna, rridu naħdmu mal imsieba tagħna u rridu nassistu wkoll il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw sabiex eh, jaħdmu flimkien magħna. Il-ġestjoni responsabbli tal-foresti għandha tkun priorita. Għalhekk importanti ħafna li fil-ġestjoni tal-Unjoni Ewropea noħorġu bi kriterji tajbin u politiki tajbin ukoll li jistgħu jgħinuna fejn aħna innaqsu deforestazzjoni. Irridu nkunu ċerti wkoll li l-politiki tagħna ma tnaqqas mill-potenzjal tal-żoni ta' foresti, irridu nkunu ċerti wkoll li il-qafas eh, eh, eh, regolatorju ma jwassalx għal peace mhux ġus fuq l-SMEs u l-fornituri. Għalek, għalek, huma għalek għalek, għalek, għalek, għalek, jidħlu fil-kummerċ u fis-suq, kif kien il-kass issa il-manifatturi, meqet il manifatturi tal-Amara fil-Kroazja għallu li mill-Indja u anki mill-Afrika ta' fuq isibu ċertu ostakli. Anki fornituri Ewropej kellhom rispons għal l-ostakli li sibna li sabu meta kena ġejna biex implementaw ukoll politiki tagħna. Et muġet qed nħoggos koll nara li f'ħafna mill kazijiet il-vitmi ikunu il-fornituri ta' ġej minn zoni rurali. Nitkellmu fuq eh, fornituri żgħar. Grazzi ħafna. Xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem? Le? Mela. Nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Mejer mill-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nixtieq nifakarkom illi il-foresti huma eh, sorsi rinnovabbli l-aktar importanti għaliex iwaslu kol għal għażla kbira ta' benefiċċji ekonomiċi, ambientali, soċjali wkoll. U importanti għal erba il-pjaneta, il nis il il il nies il-prosperità u l-paċi. U ma fil-fat jistendu iktar l in mill-frontiera nazjonali u għallura irrit ikun eh, dan kollu tajjeb għal-ġit globali. Tiftakru kol illi għanna l-agenda tal-2030 u anki l-konsens Ewropew ambientali talbu biex inwaqfu l-isfruttament li mhux sostenibbli tal-foresti billi jkun hemm bini ta' kapaċità u u allura naħseb l-trasparenza u responsabilta huma fatturi kritiċi sabiex ikun hemm governanza aħjar tal-foresti fuq livell globali. Anke speċjalment eh, fil-qasam ta' aktar pressjoni. Aħna nilqgħu din l-inizjattiva li ġiet eh, ġiet żviluppata mill-grupp Deve u l-komitat tagħkom ukoll u eh, tajjeb ukoll li konna l-ewwel riflessjonijiet min-naħa tagħkom għal dak illi għadna rridu niksbu. Jiena nixtieq nħod l-opportunità wkoll biex nfakkarkom il-benefiċċji ta' dak li qegħdin nagħmlu fil-qasam tal lezzjoni flagship, il-programm FLECT, da il-flekt fil-fat qed jiċċelebra il-15 anniversarju eh, ta' din is-sena fil-fat u dana qed jiġi rikonoxxut mill-Istati Membri, mill-pajjiżi terzi, l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u settur privat. U dana flimkien, kollha flimkien qed niġildu il-kawża tal-sfruttament legali tal-foresti. Diġà l ħafna affarijiet kena 15 il ftajim ta' msiħba volontari eh, ma' pajizi terzi u kol barra mill frontiera u għanna kol program għal l-istituzzjonijiet governmentali u organizzazzjonijiet faxar pajis oħra u għanna u il-regolament tal- tal-linja fl-Unjoni Ewropea fejn inwaqfu il-kummerċ ta' injam illegali. Il-Sir Pubbliku kollu kritiku f'dan ix-xogħol. U għalhekk importanti ħafna li nerġgħu niftakru ftit ix-xogħol kollu li sar taħt il-flekt. Kif għalet tajjeb ukoll ir-rapporter tagħkom li lin mill-logging illegali hemm ħafna pressjonijiet oħra fuq il-foresti, l-industri tal-estrazzjoni, l-urbanizzazzjoni, il-żida tal-agrikoltura għall produzzjoni ta' komoditajiet, il-soj, il-koko, il-kafe, il Il-deforestazzjoni hija kwistjoni komplikata ħafna illi għandha ħafna atturi u dinamiċi differenti minn pajjiżi differenti. U aħna nittamaw illi il-pubblikazzjoni tal-ġimgħa ta' dawn iż-żewġ studji se tkun tajnuna fl-iżvilupp tal-inizjattiva tagħkom. Tropinjoni. opinjoni Dawn l-istudji saru minn min, eh, konsulenti privati minn naħa tal-Unjoni Ewropea biex nwaqfu il-tkisir tal-foresti u mbagħad anke nħarsu lejn l-impatt tal-żejt tal-palma dana mhux qed jimxi mal-perspettivi mal tal kummissjoni u il-modi ta' kif qed naħsbu kif qed jaħsbu biex jimxu l-qoddim u mhux l-istess bħal tal-Kummissjoni ma ħajkunu importanti xorta waħda għall-Kummissjoni u għall-Parlament biex niddeċidu kif ħanimxu l-qoddim. Grazzi ħafna. Thank you very much, Madam Koneczna. Grazzi ngħaddi kelma sar sunra Koneczka. Uh, Zaprivati Grazzi ħafna, ringrazzja l-Kommissjoni tal-konklużjoni tagħha jina ċerta illi din il- Pakkenni għalfejn nistennew dan iż-żmien kollu, issa sa fl-aħħar nistgħu nieħdu deċiżjoni, nistgħu nibdew nippjanaw il-passi li jmiss. Il-politika kontra d-deforestazzjoni mhix politika kontra xi ħadd, Aħna din infaslu politika l-ġejjini komuni tagħna, dak huwa l-ispirtu wara din il-politika. Jina ċerta li flimkien ma' rapporter ħajna xinna nsibu direzzjoni komuni sabiex jirna xinna ikonna ġejjini eh, illi sarja fi frott ma jistgħu sarfu fi frott il-forest. Thank you very much. Uh, that concludes our debate on this point. Uh, Bekk għanna dan il- punt għandkom sa' 22 ta' marzu ta' marzu għall-emendi fis-16 jew 17 ta' april imbagħad ikonna il-votazzjoni. Il-ġejjini tal-bidja għal-punt li jmiss abbozz ta' opinjoni. Ta' taħt ir-regola 53 plus. Is-Sinjura Angelique Delej. Merci, Madame la Presidente. Grazie, Signora Presidente, sis kollegi. Dini opinjoni li ġejna mitluba nipreparaw fuq ġejni tal-pakku li kell. ħaġa li qegħdin insegwu fil-qrib fil-Kumitat tal-Bidja, suġġett importanti waħda mill-politiki fundamentali tal-Unjoni Ewropea nista' forsi nagħmel xi kummenti ġenerali dwar l-iskadenzi. Għanna il-riforma tal-2030 li għadha ma ġietx implementata iżda din naħdmu fuq iżjed riformi meta ħadna 13 xar biex inwettqu u nlestu n-negozjati fuq il-mini riforma omnibus u jekk il-Komissjoni sabbatet il-riforma tagħhom imbagħad kien hemm disa' xhur għal-riforma f'kuntest ta' Kontest budgetarju għanna l-MFF ma nafux il-konklużjoni ta' Brexit sejra tkun ir-riżultat tal-elezzjonijiet ser jkun għal distant anki proċeduri għafu jinbidlu irridu nistennew il-vot tal-Parlament tal-Kummissjoni fuq l-opinjoni jekk il mis-Sur Dorfman dawk il-pożizzjoni jeħtieġu jiġu u koll. Issa b'dawn it-testi kollha jiena ma nistax nifhem kif il-pożizzjonijiet tagħna sejrin jiġu integrati meta nafu li jiġu Il-votati fil-bidu ta' ġunju għal-dastan taħna għedin ninsissu illi l-Parlament jibda jimaxi kemm jista' jkun l-xogħol il-qudiem ma stajċ namlu bil-sin nattiv tiegħi u l-istess jgħod għall-emendi li kollox kellu jsir bl-Ingliż. Din hija ta' ħasra, speċjalment meta tqis li din ir-riforma hija da stant importanti Għetnik riskjaw li ma jkonni suċċess jekk it tessa jiġi dottat sal-2019 ħajkonna nerġaw nibdew kollox mill-ġdid bil-Parlament u l-Kummissjoni il-ġodda din hija kwistjoni ċentrali fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni. Jiena ma tkellemx dwar rikonċiljazzjoni bejn l-ambjent li naħseb għandha tibqa' politika settorjali u mhux waħda ġenerali palma ġiet propost mill-Kummissjoni din il-proposta għandha twassal għal prassi aħjar fost il-bdiewa l-għan prinċipali kun li jkun hemm miliet ta' prestazzjoni ola u għadda stant żewġ pilastri fis-CAP għandna nżommuhom l-ewwel net definiti mill eh, anke permess tal-għajnuna statali diretta u kondizzjonijiet imsaħħa imbagħad ikun inqas ikkomplikat iżjeżet effettiv dan jistgħu jkunu bbażati fuq żvilupp ta' strateġija settorjali li jkunu tassew ta' inċentiv għal garanzija ta' investiment, ta' ħriġ u anki riċerka. Għanna bżon ta' tirat pilastru b'miżuri ta' ġestjoni ta' kriżi li jista' jiġi evalwat il-pakka fl-istess waqt għandha tiġi imsejsa fuq ambizzjonijiet għolja għal bidja u l-ekoloġija, speċjalment dak li ġej mill-koprodotti ta' proteini. Anke meta wieħed jara l-evalwazzjoni li kellna fuq agri, għal evalwazzjoni tal-proteini issa dwar il-ftehimiet kummerċjali, il-pakta tiggarantixxi li kull prodott agrikolu jwieġeb għall istess standards normi u ambjentali tas-saħħa u soċjali Milli hemm għall-prodotti Ewropej ġala darba dan huwa pari jina limitajt ruħi għal paġna. Fuq suġġett li tantem xi tajt fuq għal stanti naħer għana nisma il-dokumenti tagħkom sal-11 ta' filgħodu ta' 27 ta' xahar ġifieri tlieta li ġej merħba bihom il-kummenti u l-emendi tagħkom. Grazzi tal-fakkajt id-data l-emendi.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 3 u 168 fejn ngħidu li l-politika tal-Unjoni Ewropea għandha tkun qed tippromovi l-benessri taċ ċittadini Ewropej. U meta għandek il-leġiżlazzjoni Ewropea għandek tiżgura livell ola ta' saħħa u protezzjoni. stant dawn il-pirtajiet joħorġu direttament mit-trattati bifukar fuq il-saħħa taċ ċittadini l l ġustizja soċjali u l-protezzjoni ambjentali għaliex il-koll effettwati jekk l-ambjent issir l-ħsara madanakollu jidher li bosta deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea dawn il-prioritajiet mhux qegħdin jiġu konsidrati. L-Unjoni Ewropea se jkollha tal tuża tal-inqas 20% fil-mija tal-baġit tagħha għal kwistjonijiet klimatiċi. U għandik ir-raġuni. Aħna rajna illi l-evalwazzjoni ta' CAP għall-aspetti ambientali kienet wis pozittiva. Bet 70% jmorru għallaħamu l-ħalib, trit jisu kolli dawk is-70% Qed imorru għal dak li jikkawża l-ħsara tal-biodiversità u l-ambjent għal dastant irridu il d-dipendenza fuq il-laħam u il-ħalib. Hija stramba illi din ma tiġix konsidrata fl-opinjoni tar rapote. Għal dastant irridu niċċekk nifmu il-rabta mal-ambjent u s-saħħa illi għanda l-bidja l-impatt fuq l-annimali għandu impatt fuq il-bniedem stess. Nafu nispiċċaw bi problemi seri jekk ma nikkonsidrawx l-interessi komuni. Mela, hemm interess illi s-CAP jisir mutur għal titjib tal-ambjent, għal titjib tas-saħħa tal-bniedem. għanna rwol ta' tmexxija. Irdu inkoplu żguraw li għanna l-aħjar ikel fid-dinja. Iżda ma naħsibx li dan is-suġġett huwa enfasizzat biżejjed wara li smajt l-opinjoni u li rajt l-opinjoni sibt li kien test tal-Kumitat Agri jew inkella ta' xi assoċjazzjoni tal-bdiewa m'hemm l-ebda referenza l impatt negattiv li hemm fuq l-ambjent minnaħa tal-pak. Jekk ma nrażnux il-bidja industrijali ħan nirrovinaw l-ambjent, nirrovinaw saħħitna l-astant. irridu niżguraw il-benessri tal-annimali ikun garantit illi l-produzzjoni tal-ikel tkun garantita li jkun hemm protezzjoni aħjar tal-biodiversità ta' appoġġ għal bdiew żgħar u innaqsu l-ammont ta' flus li jmorru għal bidja intensiva. Grazzi ħafna. Ma nafx hekk hawn xi kummenti. Is-Sinjora Maljar, grazzi, grazzi tal-evalwazzjoni tiegħek, jiena nista' naqbel ma taħsib li jurejt fuq l-iskadenzi. Mela hemm numru ta' figuri tal-Kummissjoni għall budget u l-pjanar. Strategiku jekk għanna dan il-rapport u l-rapport għal Komitat Agri, ħafna minn dan ma mux zewċ għal stant. Ta' ma jistax jaqbatu jinbidel dan ixtieq nuri l-istess ħassib li jurejt int. Il-bedja fil-ġejjini sejra jkollha turi iżjed rispett l-ambjent u l-ħarsien tal-ambjent u hemmhekk nista' naqbel mal-kelliem tabli. Huma punti li qed iġi diskussi fi żjed dettal meta jkollok uh, Opinja da stant qasira diffiċli dawn il-punti kolli jena xilek tinkludjom. Imħasba u koll li l-bidja sostenibli li ta' beneficju għall-ambjent tiddependi mid-daqs tal-razzett. Ta' spess nisimaw li iżjed ma jkun zaħir razzett ta' tlaħjar għall ambjent iżda ma naħsibx li dejjem il-kas, Trittara razzett. Trittara il-bidja sostenibli fejn qiegħda ġenwinament trid tikkonsidra is-sostenibilità mhix dejjem kwistjoni ta' daqs. Thank you very much. Someone else? Eżess kummenti? Le, mhux il-każ. Kommissjoni mela? Is-Suranjotis.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 Can you hear me now? Yep. Yes. Tistaw tisimawni tajab wes. Ma nasab solvejni għal problema teknika. Nishtiq kommenta fil-qonsor. Fuq l-istadju li l-insabu fieħem bil-proposta tal-Kommissjoni. Musser kommenta dwar il-proċess, għaliex il-rapporter għal il-proċess jiddependi fuq żewġ fatturi li diffiċli tbassarhom id-das tal-MFF u Brexit. Xuħut minnhom speċjalment Brexit mhux iżjed ċari u mhux ċari biżjed tal-issa. Mela, aħna nixtuq nisqu fuq iż-żewġ elementi prinċipali joħorġu mill-Kummissjoni dawn huma issa riflessi fil-kummenti li diġà ġew espressi. L-ewwel nett huwa ċar li il kummissjoni qed tiffoka fuq ambizzjonijiet ora l-politika agrikola komuni, nisħa hawnhekk fuq il-punt li kien hemm frabbozz tal-opinjoni li rridu naġlu il-prestazzjoni ekonomika u dik ambjentali tal-politika ekonomika tal-politika agrikola komuni wara l-konsultazzjoni li saret fit-tul F'dak li rajna kemm fil-tlestija tal evoluzzjoni ta' impatt u fil-workshops tagħna hi li aħna ninsabu f'sitwazzjoni fejn bit-teknoloġiji l-ġodda huwa possibbli illi taqat il-prestazzjoni ekonomika u t-tejjiba. U dan jista' jwassal għal sinerġija ġara darba ċerta kondizzjonijiet bħal sistemi ta' ta' parir u l-użu u l-firxa usa ta' dawn it-teknoloġiji tkompli timxil qoddim. Id-dak li rridu nagħmlu wkoll li jkollna appoġġ iżjed immirati miġa stant kwistjoni ta' daqs u hemmhekk naqbel mal-kollegi l-oħra il għaliex dawn jidru li jottu l-efficienza eh, bosta modi u bosta livelli. Il-flejjes huma element importanti u għandu jkun hemm sussidjarjetà ola. Imbagħad għarfien addizzjonali u l-virtujiet tar-rabta bejn ir-riċerka l-innovazzjoni l-uż pariri, eccetera. U bilanċ aħjar għal rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea l-Istati Membri u l-beneficjari b'intenzjoni u rida ġaliet tal-politika mill-kontrolli għal prestazzjoni dan ma jfissirx illi ħajkun ċaqli għallu, mizda jkun hemm ċaqli gradwali lejn kontrolli aħjar. Imbagħad kwistjonijiet oħra li għandhom jiġu jiġu ikkonsidrati fosthom il-membru tal-Parlament tala in kustjoni. Hemm ke punti marbuta mal-pakka bħal l osma għal monitoraġġ tal-użu tal-antibiotiċi illi mhux biss rilevanti għal saħħa tal-annimali iżda anke dik tal-bniedem. Aħna nemmnu l-orientament aħjar tal-politika lejn għarf u għala minn t ċittadini tagħna bħala konsumaturi u għala aħjar modija. Aħna naħsbu illi hemm ħafna informazzjoni disponibbli fuq ir-riforma ġdida tal pak inklużi dokumentazzjoni ta' sfond li rilevanti għall evoluzzjoni ta' impatt li hemm għaddejja bħalissa u anke l-fatt li kellna konsultazzjoni wiesa' U qabel nimxu għal proposta li mis tajjeb illi naraw dawn il-konsultazzjoni xurew dwar ix-xewqat tal-ċittadini Ewropej sal-rapporter Signor Delej biex tikkonkludi. Grazzi, Iva, mustanu fit-tul. Nixtieq intani dak li għalu xi mill-kollegi Mela, għandek ġemma biex tipproduċi opinjoni, dan ifisser li ma jkollokx wisq ħina. Din il-kwestjoni ta' prestazzjoni doppja tal tiva Nishtiqa nisriħan kifu fuq eh, trisiq tal-emend minnħatakom biex dan nlestuħ fi żmien qasir. Għal darba dan għandu jiġi votat Jiġifieri l-emendi iridu jitres u s-27 ta' Marzu, grazzi. Thank you very much. This concludes our uh, debate on this topic. Grazzi bekk, nal u dibattitu fuq dan is-suġġett. Il-punt li jmiss. Mela dwar l-emendi. fil-25 u 26 ta' april fesibna nibutaw fil-Kumitat Envi l-emendi bl-Inglis biss. Il-punt li jmiss l-iskambju ta' opinjonijiet mal-partijiet interessati fil-istrateġija għal-plastik. Iżda, ċela darba l-partit interessati kienu mistennija l-erba u nofs ħajkonna nifu kam sakemm mistennewhom jitru fil-bini. U jaslu fis-sala fl-erba u nofs iskambju opinjonijiet mal-esperti. Juma partijiet interessati.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 Hello everyone, we can resume our... Merba l-ura nistaw nissuktaw bil-ħidma tagħna. Welcome to our... Mela, merba l-ura unek għal l strategija tal-plastics, dibattitu mal-partit interessati tagħna fil-auspiċju tal-rapport f'inizjattiva propria l-, -l L-inizjattiva Ewropea għal Plastics, il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni pubblikata nel-16 ta' jannar hija parti mill-pakket tal-ekonomija ċirkolari. Nixtiena nagħti merħba lill-erba' partijiet interessati u lill-Kummissjoni Ewropea illi inaqdu magħna llum biex jasmu l-opinjoni tagħhom dwar din l-istrateġija per li nintroduċjomkom Saskia Walrod il-Senior Advisor Sustainable Development uh, ġewwa essenzja l-Federazzjoni għal-Kimika Belġana, il-Sinjura Emma Priestland, illi uffiċjal l-politika tal-iskart marittimu ġewwa Siza Trisk tirrappreżenta lil Rethink Plastic Alliance eh, Patricia eh, Vangeleve, direttur tal-affarijiet ambientali u tal-konsumatur ma' Plastics Europe, u s-sur Aro Mikey Mattila, direttur tal-iżviluppar tal-kattjar ta' Atria PLC. Mill-Kummissjoni Ewropea għandna rappresentati eh, sur Keswis Sadawska, direttur tal- fidan diġi Environment tal-tkabir ekoloġiku u l-ekonomija ċirkolari. Mela, nad l-mikrofonu l-Sinjura Varvel l-ewwel qabel kollox. Anzi, nad l-mikrofonu l-ewwel l-Sur Timajker eh, għal-Kummissjoni, mikrofonu għal-kellim. Qed jaħdem il-mikrofonu s sewa wisq. Mela, mussa nħu fit-tul eh, fil-kummenti tiegħi ma nniex wisq ħin illum u nixtiequ li jkun hemm ħina l-esperti bekk stidena daqstant esperti illum nixtieq nestendi merħba l-esperti kolla li naqdu maħna l-lum, rixin ringrazzjom tal-li għamlu l-lum il-fusom disponibli anke f'dastan ta' sir żmien. Il-plastik huwa rizorsa ta' valur iżda naħlu ħafna minna u dan iwassal għal Sara kbira lill-ambjent, l-ekonomija u l-klima. L-sfida li għanna i li nbdaw nużaw il-plastik mod iżjed sostenibli taħt l-ekonomija ċirkolari fil-stadji kollha tal-katina. Hemm bosta partijiet interessati u nasab nistgħu nirnexxu perss jekk niżguraw illi il-partijiet interessati kollha jiġbdu l-istess ħabel feedback huwa tassew importanti li jkollna dan l-iskambju ta' opinjonijiet illum u jiena tassew ħerqan għal dik li sejra tkun ċertament diskussjoni mill-iktar interessanti. Grazzi nixtina dissa l-mikrofonu lil partijiet interessati. Is-Sinjura Valred, l-ewwel qabel kollox, xi jogħġbok. Can I see the presentation as well? Għandi bżonn il-preżentazzjoni jekk huwa possibbli. Grazzi. Grazzi tal-istudentna, studentuna, għawnek, illum. Min huwa inkarikat biex jatina l-prezentazzjoni ta' Sinjura Valret Just a second to sort it yes, out. Yeah. No, no problem. Tina minuta u nirrisolvu l-problema tal-prezentazzjoni. Hartelijk dank om ons uit te nodigen naar, deze, naar dit comité. Grazie All'istedina. istedina fil-komitat e Leila, se introduci fil-qosor essenzja l-organizzazzjoni li rappresentajna il-Federazzjoni Belġana għal-Plastika għanna xi 750 kompanija fil-Belġu. F'essenzja għanna anki divizjoni speċjali għal proċesti li jisima essenzja polymers. polymers. U fu dak li għaddu xaqsam ma l-istrateġija tal-plastika. Naturalment aħna nilqaw il-proposta għall-istrateġija plastika ġdida u nittama li set biddel il-mentalità u set tejje per riżultati ta' għal kulħadd. U aħna kontenti naraw illi il, e, fil-istrateġija qed naraw il-valur tal-plastika fil-ħajja ta' kuljum tagħna dan huwa punt importanti ħafna il-plastika huma għandhom valur kbir u xie jintremew, għandhom jiġu użati b'mod iktar effettiv l ekonomija ċirkolari importanti, setejna insalvaw il-materjali fl-Europa jħol u l-impigi u l-innovazzjoni. U għana fl-essenzja inħossu li dawn umanijiet kollha importanti. Ninnotaw ukoll illi hemm fokus ċara għal eh, plastika għal ippakettjar. E Eh, normalment in-nies jaħsbu l plastika hija problema u mhux eh, risorsa, ma din irridu nikkoreġuha din il-mentalità. U l-iktar ħaġa importanti fis tal-plastika li inżidu l-kontenut ta' riċiklaġġ illi fihom. Nistgħu naraw li attwalment l-40% biss tal-plastika qed tiġi riċiklata llum u dana imħabba il-deċiżjonijiet li saru fis-snin reċenti Eh, għazliet biex nestendu responsabilità għal produtturi u aħna eh, eh, għanna l-pratika tal-plastika tal-pettu ta' materjali illi ma jistawx jiġu riċiklati, però dan illi ma jiġux riċiklati, però dan ma jfessirx illi ma jiġux jiġu riċiklati, il-polimeri kollha termiċi kollha jistgħu jiġu riċiklati u u sallum uh, il-plastika li miex riċiklabbli hija eh, qed tiġi prodotta ħafna u tqumi ħafna inqas. U qed tiġi esportata anki barra mill europa Hemm responsabilità importanti eh, fl-industrija illi huma jagħmlu deċiżjonijiet fil-impakettar u ma reġawx, ma, ma bdewx jamlu redesigning, l modulazzjoni ki importanti, il-sistemi EPR ija metodu tajjeb biex nipromovu. U aħna nħossu anki li il-projbizjoni ta' ċina li għamlet eh, projbizjoni fuq fu l-importazzjoni ta' dawn materjali miex problema, ma fil fatti hija opportunità li fl-aħħar nistgħu nibdew għom dawn il risorsi fl europa U dan naturalment se jitlob li jkun hemm investimenti fil-sorting u fil-riċiklar u naturalment hemm bżonn li nżidu l-kapaċità nagħmlu ekonomija ta' skala biex niżguraw li nkunu nistgħu nirriklaw kemm jista' jkun plastika u kemm jista' jkun tipi differenti ta' polimeri. U importanti li noħol u klima favorevoli għall-investiment fil-futur. L-istrateġija tal-plastika u koll t-referi għal kif aħna nerġaw nifissaw il-kontenut riċiklabli, eh, specialment fil-kas tal-xiri pubbliku, l-kommentana u illi il-priorità għanda tkun illi kona definizjoni ċara ta' dak illi aħna eh, infissru meta najdu perċentwali ta' kontenut riċiklabbli. U l-fatturi differenti u fl-istess ħin rridu najdu kol illi il-per il-kwantità, eh, meta wieħed jitkellem fuq il-perċentwali, qed jagħti priorità l-kwantità, però rridu nipprioritizzaw anki l-kwalità. U għanna bżon naturalment fil-kwalità ta' sistema ta' ċertifikazzjoni u din għandha tkun kullim kif l europa qabel ma noħor u eh, ċifri obbligatorji għal riċiklar U nixtieq ngħid fuq dan il-punt ukoll illi irriċiklar riċiklar fl-ewwel ġenerazzjoni ma jfissirx downcycling. Għanna bżon ta' materjal ta' kuntat tajjeb biex nizguraw li ikun jista' jiġi riċiklat. Sa' kemm ikonna kriteri ta' kwalità għal riċiklar m'għandux ikun problema. Meta niġu mbagħad għal metodu ta' ċertifikazzjoni, da attualment qed jiġi żviluppat fil-Belġu da u naħseb li dan jista' jkun eżempju eh, eżempju ta' dak l-alternativi li għandna qudiemna. L-istrateġija l-plastika se jagħti fokus ukoll fuq l-innovazzjoni, il-bżonn li nagħmlu promozzjoni ta' innovazzjoni u naħseb li l-industrija tal-kimika u tal-plastika kella rwol biex namlu din l-innovazzjoni il-riċiklaġġ kimiku importanti u, da, dana jista' jgħinna biex inżidu l-kwantità tal-plastika riċiklabbli. U għanna namlu innovazzjoni fil-riċiklar kimiku, dan huwa aspetti li fil-istrateġija mhuwiex eh, eh, mhux ta' priorità nistgħu nirriċiklaw iktar il-sostanzi kimiċi li din għanda alternativa li għanda tkun riflessa f'deċiżjoni fuq il-kwantità tal-materjali għandhom jiġu riċiklati. Din hija alternativa għal dawk il-sostanzi plastiċi mhux fil-impakket li mhux iżat fil tar u għandu anki jgħinna biex inneħu sustanzi eh, li għamlu ħsara fil-dawn il-materjali. Allora, se jkun hemm ħafna ferata l-industrija involuti biex jizvolupaw tekniċi ġodda, risorsi ġodda u anki l-użu ta' CO2 u din hija kamp ta' riċerka li huwa promettenti ħafna u ħafna riċerka bħalissa għaddejja nista' nirreferi, nista' niċċita ħafna esperimenti, però għanna bżon ta' approċċ għal-ħajja kollha tal-ċiklu u u ċar illi bidla lejn għal materjali alternativi jista' wasl anke għall-ambjent, għal affarijiet pozitivi par għall-ambjent. Fuq dak li għandu xaqsam mal iskart mbagħad hemm ħafna attenzjoni pubblika eh, fuq din il-problema, però mhux ħafna responsabilità politika, u rridu nisqu fuq da. il soċjetà kollha jekk mill-produtturi għal konsumaturi u ma rridux ninsew anki l-awtoritajiet għandhom l-istess atteġġament. Mela aħna kollha qed naraw eh, ħafna skart tal-plastika Eh, fil-ambjent pubbliku u hemm bżonn nirsolvu eh, eh, dan minnaħa tal-awtoritajiet. Mhux qed ngħid li m'għandniex responsabilità fl-industrija, kulħadd għandu responsabilità fiħda l-operazzjoni Clean Sweep li kienet fis-sena li għaddit fil-Belġu aħna ħdimna flimkien imkien mal-awtorità ta' Anversa u, l-produtturi tal-porimeri u tal-loġistika provajna noħol u proġett biex nimminimizzaw l-użu tal palets un naqsu anki il-pakettaru. pakettar Dana u għa problema li għandu xaqsam mal-plastika. Investejna anki fil-tamir u l-edukazzjoni, għaw slajd għonek il-etturi il-plasti mobil illi hija van zaħira Eh, li għanda estrużur tal-plastika u dana biex tinkoraġġix li n-nis jgħinu ir-riċiklar tal-plastika u kien proġett eh, ta' suċċess ħafna. U bat fuq livell Ewropew hemm ħafna impenji volontari eh, disponibbli disponibli bħala pubblikazzjoni ta' din l-istrateġija. U biex nevitaw anki illi jintilfu dawn ir-risorsi tant validi u specialment umbat fit-natura. Umbat kien nazzjonijiet oħrajn pal il-monitoraġġ ta', ta telf tal-pellet, eh, għamilna clean-up fi zona ta' Anversa u anki azzjonijiet uħrajn ta' cleanup. Fuq il-mikroplastika u l-proporzjoni għal limitazzjonijiet li bħalissa qed tiġi eżaminata ħana nħossu li din għandha tkun limitata għal mikroplastika li qed jiġu miżjuda deliberatament fil-prodotti irridu nevitaw l-użu tal-mikroplastika u ma u koll li jiġu liberati fl-ambjent, irridu naħdmu flimkien biex il-miżuri li jiġu adottati kunu proporzjonali. Aħna m'għandniex definizjoni ċara attualment. U kwalunkwe alternativa ta', regolamentazzjoni li jistaw jiġu konsidrati, naturalment għandhom ikunu konformi ma' riċ li u biex nizguraw li ikun hemm ġestjoni tajba tar-riskju. Aħna għandna u kol eh, proposta għal plastika ta' użu singolu, ma' nix definizjoni ta' single use plastics, ma' nafx xinu xifisser da, u matem anki kontribuzzjoni, konfuzjoni anki fit termini e, il-plastika miex bin-natura tagħha ta' użu wieħed, imma jistaw jiġu eh, użati iktar minn darba u però mhux kulħadd huwa eh, konxu minn da, irridu nbidlu din il-mentalità, għalhekk insibuha fl-ambjent ħafna drabi u dan il-fokus fuq eh, l-użu singolu tal-plastika mux se jbiddel mentalità u importanti li namlu nifukaw fuq u da biex nizguraw illi inkunu nistaw nillimitaw l-użu ta' eh, ċerti disposables. Mintkomx waħedkom li ma tridux tewmu fil-libħra illi huma mniċsa bil-boros bil tal-plastika u bil-flixken tal plastika u bil flixken tal plastika li e, eh, jomu fil-wiċ tal-ilma. Dini għal-pozizjoni tiegħi, naf li tkellimt mal-ajr ma lesta jina issa nirrispondi għal xi mistoqsijiet li tixtiequ tamlu tamlulna. Issa Sinjora Priestland, grazzi għal Sinjora Valaret. Good afternoon, thank you very much. Wara f'snar tajb, ħafna. Ira naħdem għal Seas at Risk. Aħna assoċjazzjoni Umbrella naħdmu għall-ambjent. U aħna aħna flimkien u għanna Rethink Plastic. Tmin NGOs biex naħsbu biex naħdmu għal futur minar plastika. Il-Kommissjoni Ewropea femet il-problema negativa ħafna. L-ekonomija tal-Europa eh, mibnija fuq il-plastika li tqum ftit u anki l-impakettar fuq il plastika biex l-affarijiet li jinxtraw ikunu iktar attraenti l-40% tal plastika użata għall-impakettar u nistaw nbidluha billi sir riċiklabli. Aħna m'għandniex evidenza illi il-pakettar tal-plastika fil-fatt qed innaqqas il- eh, il-ħalla fl-ikel aħna kollha rridu niklu malajr. U allura aħna eh, kontenti bil-fatt li qed nużaw l plastika darba biss. Hemm kumpaniji illi l-ilma fil-vit mhux tajjeb u illi aħjar l-ilma fil-flixken, imma qegħdin situazzjoni illi qegħdin nipproduċu dejjem iktar plastika u ma nistgħux nitrattawha. Aħna nirriċiklaw perċentuali zaħira biss fil-frontieri fil tagħna u mbagħad e, il-nibatuha nesportawa nesportawha barra mir-reġjun tagħna fejn tiġi jew mormija taħt l-art jew inkella maħruqa. Irridu naqsu il-numru e, ta' prodotti li huma mamuna mill-plastika, irridu nagħmlu ġestjoni aħjar tal-plastika li nużaw Uridu nbidlu l-mentalità, uridu napoġġaw da bil-leġislazzjoni fl-Europa kollha. Allora x'ifissru: fissru? Aħna meta ngħidu tnaqqis fil-użu tal-plastika, l-ewwel pass għandu jkun illi nużaw illi ma nix nużaw iktar il-plastika li tagħmel ħsara. Anki il-kwistjoni tal-osso degradabili u tal-mikroplastika, aħna ninnotaw illi l-approċ tar-riċ huwa biex tillimita sostanzi, mhux biex tipprojbihom. projbijom li tkun aħjar f'dan il-kas. Aħna nittamaw li l-Parlament se jivvigila f'dan il-proċett u juri illi dawn il-prodotti dannużi ma jibqawx użati, jiġużati fl-Europa. L-istrateġija u kol titkellem fuq fonti oħrajn tal-mikroplastika il-palets ta' produzzjoni li huma tini sors ta' mikroplastika. Aħna nħossu li għal din il-sors hemm bżonn ikun hemm approċċ regolamentari fir regolament E għannu bżon li konna e, e, leġizlazzjoni li dawn jiġu segwiti minn kullħat. kulħadd. L-approċċ attuali mhuwiex omogeneu. Il-punt li mis biex innaqsu l-użu tal-plastiku għalli li militaw il-prodotti ta' użu singolu. L-inizjattiva li qed prepara l-Kummissjoni hija waħda mill-azzjonijiet l-iktar importanti li jistgħu jagħmlu biex inaqsu il-tniġis fil-plastika marina. E, e, billi naqsu dan inkunu qegħdin nippruvaw insolvu dan il-problema. L-iktar eh, postijiet eh, illi inħiċtu u ma biċċita sigaretti pakketti tal crisps affarijiet ta', ta saħħa u uh, fliexken tal-plastika u kontenituri tal-ikel. Biex strategija jkollha suċċess, irrit ikun hemm ġbir ta' data biex inkunu fu kemm hemm prodotti minn dawn fuq il-suq. Ma tantx hemm data fuq kemm qed nużawhom dawn biex ikonna idea ta' din l-iskala, Siza Trisk eh, għamlu stima U li għapna provajna aħna namlu stima tal-xieħut minn dawn prodotti. 46 e, e, biljun ta' fliexken e, kull sena, 16 miljun ta' tazza tal-kafe li huma motija blaħlas, aħna nħossu li leġislazzjoni ħasegwi id-destin tal-boros tal boros tal plastika nishtiqo li kunem is drastika ta' dawn l-affarijiet billi kunem levies, swaps materjali u mizuri oħrajn. Aħna nħossu li dana jkun pass importanti biex namlu użu ktar loġiku tal-plastika. Uni niqafaw fuq l-użu tal-plastika, pero hemm ukoll Eh, miżuri oħrajn li jistaw jiġużati biex namlu użu inqas eh, qawwi tal-plastika u anki taxxa fuq il-plastika biex tolqot il-fazi tal-produzzjoni. It-tieni priorità er namlu dizinjin bil-ġdid eh, fuq il-plastika. Aħna nixtiequ li jkun hemm ħtiġijiet essenzjali għall-impakettar biex ikun hemm prevenzjoni u rius u użu mill-ġdid Il-prodotti li jinkludu l-plastika u anki l-impakettar għandhom kollom ħajja etwal, għandhom jiġu użati iktar minn darba, għandhom eh, ikunu degradable u anki riċiklabli. Eh, il-sostanzi kimiċi fil-prodotti eh, tal-plastika għandhom ikunu iktar marufin u għak jisenużaw l plastika għandhom ikunu zguri għall-ambjent u għall-persuni. Hemm bżonn naraw jekk is-sostanzi kimiċi li qed jiġu miżjuda fil-prodotti tal-plastika u mhix taħsara għall-ambjent u għas-saħħa għax laqas nistaw nirriċiklawhom u l-mistoqsija hija għandna nużawhom dawn is-sustanzi u ma rridux laqas nidħlu fil-nasta tal-soluzzjonijiet folos. ħafna minn dawn il-prodotti edin jgħidu li mumiex eh, ħżina uh, għall-ambjant. Hemm bżonn li jkun hemm monitoraġġ u regolament uh, ta' dawn il-prodotti u għandu jkun hemm tikettar fuq kif għandhom jiġu mormija dawn. U x'għażliet hemm il-plastika biodegradabli għandhom l-istess problemi ta' rimi bħal plastika konvenzjonali u ma nistawx nbidlu dan it-tip ta' materjali u ma nistawx naraw laqas bħala soluzzjoni għal ħmiġ fil-baħra. Eh, eh, per eżempju, it-tazzi fil-kunċerti tal-mużika pop u jkun hemm miktub fuq dawn it-tazzi jiena minix tal-plastika, mhux vera. Eh, u mem lebda soluzzjoni u mem lebda assistruzzjoni fuq kif għandek tarmija. Allora kif nistaw namlu biex ikonna miżuri għanna bżon ta' tlet oqsma. Hemm bżon namlu enfasi fuq il-reuse. U din għandha tkun fid-direttiva tal-impakettar. U il Huwa vak kif l-istrateġija ħattejjeb il-ġbir tal-plastika. Allora biex nala, aħna nħossu illi qed nistennew il-passi li jmiss tal-miżuri fl-implementazzjoni. L-iktar urġenti huma leġislazzjoni fuq il-plastika ta' użu wieħed. Hemm nuqqas ta' data pubblika għandha tkun fid-direttiva din għax eh, l-industrija għandha din id-data u l-istrateġija għatridu għat irridu ħafna fuq l-istrateġija biex namlu prevenzjoni. Is-soċjetà ċivili fid-dinja qiegħda tħares lejna kif ukoll iċ-ċittadini Ewropej. Kważi elf persuna iffirmaw petizzjoni biex innaqsu l-użu tal-plastika u din hija kwistjoni eh, ta' tħassib kbir fil-kontinent kollu. Allora nitlobkom eh, lilkom membri tal-komitat tal-ambjent li tamlu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 nipprapprezenta il-fornituri tal-plastik fl-Ewropa u ħanam il-prezentazzjoni bl-Ingliż. Ah, jena għet nitkellem fuq il-manifattura tal-plastik madwar l-Europa, anke fuq livell reġjonali. Jekk inħarsu lejn l-industrija tal-plastik fit-totalità tagħha, inkluż il-konvenzjoni tal-plastik, dan din hija industrija importanti ħafna għall-ekonomija ċirkolari miktar minn miljun u nofs persuna fl-Europa, 7.000 SMI, 350 biljon euro ta' tħul u wieħed mill-aktar l-ola ħames eh, settur innovativ fil-fat. Importanti ħafna l-ekonomi ċirkolari. L-ewwel ħaġa nixtieq nifoka fuq il-loqsma ewlenin li qed jiġu indirizzati fil-strateġija tal-Unjoni Ewropea għal-plastik. L-użu mill-ġdid u riċiklaġġ huma elementi importanti ħafna u eh, anki fil-fażijiet tal-ħajja tal-plastik u għalek irrid ikun hemm ġabra separata tal-pakketjar għall-użu miġitu riċiklaġġ. Irridu nħarsu lejn il-fażi tal-użu li hija aktar parti importanti ta' dawn il-prodotti biex jaħdmu bleko design tal-plastik sabiex ikunu aktar riċiklabli. U eh, f'dan kollu l-ekonomija, il-mira tal-ekonomija ċirkolari li nkunu aktar effiċenti u ekonomija b'karbonju baxx. Għalek dinja xi ħaġa importanti u nsibu soluzzjonijiet ta' bazi tal-evidenza. Il-kontenut ta' riċiklaġġ huwa xi ħaġa importanti ħafna. Kif nistgħu dizinjaw e, il-prodotti li kollhom kontenut aktar riċiklabbli, per eżempju il-pakketjar, il-karozzi jew il-kostruzzjoni. il pakketjar il karotzi il kostruzzjoni il il karozzi jew il kostruzzjoni Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jgħinuna f'din il-katina biex nagħmlu dan, imma importanti nħarsu lejn kwalità u kwantità wkoll. Irrid ikun hemm eh, titjib fi standards biex ikun hemm eh, iktar iktar riċiklaġġ possibbli. U anki rrid ikun hemm impenn volontarju biex eh, inżidu aktar l-użu miġdiet u riċiklaġġ. Elementi ieħor importanti Eh, fl-istrateġija Ewropea għal-plastik ja kif nistaw innaqsu l-iskart tal-plastik u rimi tal-plastik. Din hija xi ħaġa importanti nħarsu mill-fornituri sal-konsumatur. Hemm tliet soluzzjonijiet. L-ewwel ħaġa irrid ikollna eh, l-iskart kif in adekwat eh, tal-plastik. Ġifieri ikun hemm ġestjoni tajba ta' dan l-iskart. Irridu niġbru il-plastik ehm, u anki naraw kif nistgħu nagħmlu riċiklaġġ minnhom. Imbagħad aspett ieħor ukoll huwa l-mġiba konxja tal-persuni, il nies importanti jifmu il-kwalità tal-ħajja hija mtejba minħabba l-użu tal-plastik, imma ħudu ħsieb dan il-prodott terġgħu tfaflura fil-sistema. fil sistema ejja nsibuha jkun parti mis-sistema Ewropea biex l-informa niġbru il-plastik kollha fl-aħħar tal-ħajja tagħhom. Imbagħad ejja Nasbu kol xie sa jieġa dawn prodotti xin jispeċa l Hemm taħħom. Problema ta' skart, eh, kif nistaw nsolvu dawn il-problemi biex bekk l-skart jiġi mneħi. Umbat, meta nitkellmu fuq plastik li jintuża darba, jrid ikollna bżonn ta' definizzjoni. Ħafna drabi din mhijiex kwistjoni ta' materjal, qed nitkellmu fuq prodott li qed jintrema. U allura rridu nifokaw kif nistgħu nindirizzaw il-kawża u l-anija tal-iskart ta' dak li nsibu fil-bajjiet tagħna. Il-projbizzjoni mhux setejn għaliex hemm riskju eh, ta' ta' burden sharing u eh, għak musen solvu l-problema. Kwistjoni eh, eh, oqqasam ieħor importanti u tajjeb nikkonċentraw fuqha, il-plastik jikkontribwixxu ħafna fil-qasam tal-innovazzjoni, jekk inħarsu anki lejn eh, ċiklu tal-prodott, ejja nħarsu lejn it-tlet oqsma fil-innovazzjoni tkun verament importanti għall-ekonomija ċirkolari. Fil-bidu għandek il-produzzjoni tal-plastik, imbagħad għandek l-innovazzjoni u anki forsi għalf iħor li sta jintuża anke l-innovazzjoni fis co fil-skart eh, tal-plastik u il-materjal tal-enerġija rinnovabbli. L-użu tal-plastik huwa importanti ħafna u l-innovazzjoni importanti wkoll biex inżommu eh, il-prodotti kemm jista' jkun fl-ekonomija. Per eżempju, nżaw prodotti ħfih li jdumu ħafna li jistgħu jgħinu l-ħajja. Kif jista' kif nistaw jkollna prodotti li jistaw jirġaw jirżati, jirġaw jirranġati u koll. Mbatt ovvjament importanti nħarsu lejn il-fażi ta' wara l-użu. Wara li l-prodotti jiġu użati, irid ikun hemm eko eh, design tajjeb fil-plastik. Imma kirrit ikun hemm riċiklaġġ ta' anki ta' plastik imħallat illi jrid jiġi jużat anke biex jista' jiġu riċiklati, anke il-riċiklaġġ tal-talal fil- kif nistgħu l-modelli tal-użu mill-ġdid biex inkunu ċerti li eh, ċikri tkun ikun it-twal u jkun hemm anki sistemi ta' trattament u li nikkategorizzawhom. Il-Plastics Europe ukoll taqbel ma' din is tal- tal- tal-Europa l-plastik u għalek aħna fil-fat aħna publikajna il-Plastics 2030 li qed titkellem fuq dawn elementi kollha. U eh, aħna rridu waqfu il-fatt li l-plastik jisbċa fl-ambjent, Inkridu n-tejbu għaktar effiċenza ta' rizorsi u anki ntejbu iċ-ċirkolarità tal-pakettjar tal-plastik. Dan ħajsir b'attivitajiet differenti illi ħajjiġu awditjati u kulħadd jista' jikkontribwixxi wkoll fil-dan ehm, l-impenn volontarju il-leakage hija xi ħaġa li ħankunu qed innaħarsu lejha biex inwaqfu ehm, il-rimi, l-iskart u nkunu ċerti illi Eh, ma nibqax isir l-operazzjoni clean sweep din hija xi ħaġa biex nkunu ċerti ma jkunx telf tal-pellets. Iċ-ċirkolarità tal-plastik tista' tiġi mtejba jekk inħarsu lejn l-aspett tal-eco design u anki l-inventorju tagħna eh, li għanna ċiklu tal-ħajja tal-prodott u biex anki nkunu sarħarsu l-effiċenza tal-prodott fiċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom imma anki ikunu nistaw eh, naslu għar riċiklaċ sostenibli. Il-lini gwida tal-eko design għal-pakettjar tal-plastik sejjejn sabiex nkun kon aktar riċiklaċ. Umbat eh, qasam ieħor importanti fil-plastik li Plastics Europe tilqa fil-fatt eh, f'dawk iż-żoni speċjalment fejn hemm l-aktar problemi ta' skar tal-plastik. Il-Global Plastics Alliance illi Plastics Europe huwa membru tagħhom diġà għandu 355 proġett f'madwar 40 pajjiż biex insibu soluzzjonijiet għall iskart fil-baħar. Għanna l-World Plastics Council ukoll li jaħdem eh, mal-UNEP fil-G7 sabiex indirizzaw il-kawżi tal-niskart marittimu biex nwaqfu kwalunkwe skart mill-li jasal fil-pripra tagħna u fl-ambjent. Eh, dan l-impenn mhux se jieqaf għaliex irid ikollna miri ambizzjużi eh, bil-miri ambizzjużi aħna kun nistgħu nagħmlu differenza f'din l-industrija. Għanna il-mira tal-2030 biex nilħu 60% l użu mġiet u fil paketer tal-plastik u dan ħajsir bil-inizjattivi tal-katina ta' valur fejn ikollna anki għanna l-PSAP, e Cyrenix Circular Solutions, Vinyl Circular Solutions. Dawn kolla din fjatmu flimkien biex jgħinu f'dawn l-impenji volontarji. Dawn kollom proċess ta' monitorraċ u ħajkunem anki kontrolli eh, annwali mill kumitat Indipendenti. Ġifieri dan huwa l-mod ta' kif industrija tal-plastik tixtieq tilħaq il-miri eh, tal-istrateġija Ewropea l plastik Grazzi. Nirringrazzjak issa l-aħħar kellim mill-partijiet interessati għana l-sur Maki Mattila mill-Latrija. Nadilek il-kelma. Signuri, jina nixtieq nibda billi nirringrazzjakom għal dan għal din l-opportunità tant eh, sabiħa li ħana nkunu nistgħu nispjegalkom l-istrateġija nagħtikom l-opinjoni tagħna fuq l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-plastik fl-ekonomija ċirkolari. Jiena għarro Ma Matilla illi qed nipprappreżenta lil Atrija li hija kumpanija kbira tal-lika li bbażata fil-Finlandja. Il-missjoni tagħna illi ikolna eh, ikel eh, sostenibli u sikur. Aħna wkoll nifukaw ħafna fuq li jkollna pakkettjar aħjar u iktar sostenibli. Mela, sabiex natikom ideja Dawn huma s-suġġetti li għandhom ikunu fil-qalba tad diskussjoni. Is-sigurtà tal-ikel dejjem għandha tkun ta' priorità. Jiena ma nistax nenfasizza biżejjed l-importanza ta' dan is-suġġett. Kwalunkwe ehm, żviluppi li jsiru f'din il-katina tal-ikel għandhom jimxu ma' dan. Mela, il-prevenzjoni u għal-aħjar l-aħjar azzjoni għal-ġestjoni tal-iskart dinja kif insibu anke fil-leġislazzjoni, il-miżuri l-oħrajn ukoll huma importanti ovvjament. Imma nixtieq ngħidilkom ukoll illi l-prodott ikun riċikabbli ma jfissirx ma jgarantixx il-sostenibilità. Il-pakket aħjar jista' jnaqqas il-skart tal-ikel, rimi tal-ikel, din tkun għaliex il-ħela tal-ikel hija problema akbar fil-fat. Il-pakket għaddeja mandu ikun jiet jiproteġi l-ikel u din da x, ma nistawx innaqsuħ. Il-kreazzjoni tal-valur huwa xaġa importanti ħafna fis-sostenibilità dak li tal-limna u li l-progress jista' jsir biss meta l-preferenza tal-konsumatur tibda teżisti. Inkella x-xogħol tajjeb kollu li jsir jista' jintilef irridu nifokaw ukoll fuq approċċ holistiku u eh, wiesa u kull pass tal-katina ta' valur trid tkun koperta u anki jridu nqisu l-effett fuq l-ambjent. Ir-rimi, l-iskart, nistgħu niġilduh billi jkun hemm skemi ta' ġabra tal-iskart, komunikazzjoni mal-konsumatur. il Rixikax, musaj naqqas l-imġiba li mux konformi. Importanti li dawn il-miri kolla jiġu meqjusa b'mod separat u b'miżuri adekwati. Mela, għawn dini għal-gwida illi aħna imxejna maħħom eh, f'dawn l-aħar snin. Nittamaw illi din ħatkun tajnuna u koll għal-ġejjeni. Raġuni għal dan hija minħabba li rajna li taħdem tajjeb ħafna fil-ħajja reali. L-aħjar eżempju fil-fatt kien il-pakket jar il-ġdid għal l-kappuljat fl-2017. Tistaw timmaġinaw il-potenzjal li kieku kuna approċ simili fuq skala akbar. Asbu ftit fuq il-supermarket ta'kom lokali aħsbu ftit fuq il-possibilità li sta jkun hemm fil-naqis għal-plastik. Dak li għamilna kien illi nużaw 50% inqas minn ta', ta plastik f'prodott wieħed. Illum 12 xar wara mit-tnedija ta' dan il-pakket jarrajna illi il-konsumaturi jitolbu dan it-tip ta' żvilupp f'prodotti u kategoriji oħra. U dana probabbilment għaliex nistgħu naraw b'mod ċar il-bidla għall-aħjar. L-ammonti żgħar eh, jirriflettu wkoll l-ammont żgħar tal-Finlandja, imma 50% eh, naħseb huwa ammont konsiderevoli. Ir-raġuni l-anija għal dan il- dan il-premju kienet minħabba l-effiċenza tal-materjal wara l-analiżi li saret mill-fornitur it-naqis fil-carbon footprint kienet ta' aktar minn 30 fil-mija. L-indikaturi kollha l-użu tal-enerġija u l rizorsi naturali juru riżultati. L-paketer mhuwiex eh, perfett min-naħa tar-riċiklaġġ, imma żgur li sejjer fid-direzzjoni tajba fis-sostenibilità li nixtiequ. L-avvanzi fi sostenibilità jistaw jisiru dejjem flimkien ma titjib ieħor. Jiġifieri kwalunkwe żvilupp negattiv fil-valur u kwalità jista' jwaqqaf dan l-iżvilupp. l-irwol tal paketjar huwa li niproteġu il-prodott. Anki zieda zajra fil-ħela tal-ikel, probabbilment se tkisser kwalunkwe avvanz li jsir fil paketjar Jekk ħan konna pakketjar aħjar, allura nkun nistgħu ntejbu wkoll iż-żmien li jisem il-prodott fuq l-iskaffa u għalhekk naħlu inqasikel. Il-żvilupp sostenibli jista' jintlaħa jekk il-passi kollha fil-katina nimxu magħhom l-impatt net fuq l-ambjent irrid ikun pożittiv meta aħna nimxu ma' dawn il-passi eh, fil-ekonomija ċirkolari. Ir-rimi eh, huwa r-riżultat ta' mġiba mhux konformi. Huwa taħsara u anki eh, ta' konfużjoni għal konsumatur li nħaltu din l-ideja mal-kem huma riċiklabli il-pakketjar tal-prodotti tagħna. L-affarijiet irdu jkunu ċari u faċli eh, għal-konsumatur biex jifhem biex il-konsumatur jagħmel il-ħaġa tajba. Mbagħad fl-aħħar aħna qegħdin proponu dawn il-punti eh, biex naqbżu dawn l-sfidi. L-ewwel ħaġa ikon aktar avvanzi fit-tnaqqis tal-iskart. Il-prevenzjoni għandha tkun priorità u anki rridu naraw f'każ fejn hemm tnaqqis ta' materjal u riċiklaġġ ma jkunux konformi, tajb li jkollna e, evalwazzjoni għabbażi ta' xjenza e, fuq l-impatt ambjentali biex bekk aħna nkunu nistgħu nieħdu l-aħjar deċiżjoni għall-ambjent każ f'każ. It-tielet, irridu investigaw e, possibilitajiet oħra tal-użu miġdijtu ta' riċiklaġġ. Probabilment ħajkollna avvanzi fil-teknoloġija tar riċiklaġġ hekk kif anki ġim semmi minn kellima oħrajn. Ir-raba irridu nżidu aktar il-kuxjenza tal-konsumatur u tal-stakeholders. Il-noqqas il-fatt li l-konsumatur ma jifhimx diġà hija ta' problema fil-ġejjieni irrid ikun hemm aktar żvilupp sostenibbli inkella eh, l-effett eh, tal l-effett fuq konsumatur jista' jkun għal kontrarju din hija importanti ħafna anke għal partijiet interessati biex nilħu il-miri komuni tagħna fil-ġestjoni tal-iskart. Aħna eh, rridu li l-konsumaturi jagħmlu għażliet żgħar sostenibbli fil-ħajja ta' kuljum. U biex Isir dan aħna rridu noħolqu pakettjar aħjar aktar u aktar sostenibli. Din il-mira m'għandix titwaqaf minħabba problema f'parti waħda ta' katina, jiġifieri irridu nifokaw fuq l-attitudnijiet tal-konsumaturi. Fl-aħħar nixtieq ukoll nisfida lill partijiet interessati kollha il-fornituri, riċerkaturi u leġislaturi tagħna biex noħolqu pakketjar aħjar għal-konsumatur u għall-ambjent. Sinjuri, nirringrazzjakom għal darboħra għal din l-opportunità sabi li tajtuna biex noppreżentaw l-opinjoni tagħna. Grazzi ħafna, issa nitlob l-Kommissjoni Ewropea għanna l-Sur Sadauskas sabiex jagħmlu prezentazzjoni minnaħa tagħhom. Dwar nofsinhar tajjeb, grazzi Signora President tal-invit tal-istadina għal din inizjattiva importanti li wasal fi żmien tajjeb ħafna u mill-interventi li smajt sissa naħseb li nistaw nikkonfermaw illi għanna bewet jħor bilanċ tajjeb. Dan kollu sar um, prinċiparjament minħabba illi għamilna ħafna konsultazzjonijiet tal-istrateġija. Fil-fat, Dan mhuwiex l-ewwel dokument strateġiku fuq il-plastik ta' fuq li kien hemm ukoll green paper fuq il-rimi tal-plastik eh, fil-2013 li waslet għal ħafna riżultati u opinjonijiet interessanti mill-pubbliku. U fil-fatt dan kien sors ta', gwida warfin għalina imma saqt nitkellmu fuq l-ekonomi ċirkolari u għallura rridna nħarsu lejn il-kuntest aktar wiesa u għallura provajna naqdu interessi differenti ta' konflitt ukoll u provajna noħorġu eh, b'xi ħaġa li li anki twassal għal viżjoni tajba fil-ġejjien u twassal għal bidla. Mhix se tkun strateġija faċli li nimplementaw uħut minn dawn l-azzjonijiet se jkollhom bżonn ta' bidliet leġislattivi fil-ġejjieni eh, iżda aħna eh, impenjati u konfidenti li nistgħu nagħmlu dan. Aħna bnejna din l-istrateġija fuq l-erba eh, punti ewlenin eh, l-ewwel waħda hija l-affarijiet eh, ekonomiċi. Jiġifieri l-mod ta' kif nitrattaw il-plastik mhuwiex daqshekk intelligenti iktar. Il-plastik verament kien materjal ewleni tal-konvenjenza tagħna Fil-fatt il-produzzjoni żdiedet 20 darba daw l-aħħar sitt snin, dan jfisser li dan il-materjal huwa verament importanti u probabbilment ħajibqa' jikber. Imma dak li rridu namlu għal kontroll u għal rridu naraw kif, kif se jisir fl-aħħar tal-ħajja tal dan plastik u għalhekk irridu nindirizzaw ehm, il-punti ekonomiċi. Ġifiri, xistaw nagħmlu bil-plastik sekondarju wara li jispiċċa li, li l-ħajja tagħhom, kif nistgħu nerġgħu jenatuhom il-ħajja dan il-plastik sekondarju. Imbagħad nitkellmu wkoll fuq it-tniġġis il-problema ambjentali. E, e, fl-aħħar mill-aħħar qed naraw li qed ħarġet mill-kontroll tagħna hemm niskart fil-baħar kullimkien. L-affarijiet mhumiex taħt kontroll u jiena qed nittama illi il-liġijiet illi ħanbidlu anki fil-Waste Framing Directive ħajwaslu għal differenza għaliex ħajkolna eh, miri aktar għoljin u ħajkun hemm bżonn illi nekkalkulaw l-affarijiet u ħajkun hemm rekwiżiti aktar b'saħħiet fuq il-responsabilità tal-fornituri fanki eh, fl-istrumenti ekonomiċi imma għasfadal ħafna affarijiet xisiru aħna lesti li naħdmu flimkien biex nżidu l-ekonomija manki biex innaqsu l-iskart. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-innovazzjoni illi ġa semmit fil-fatt u aħna rridu nħarsu minn angolu differenti, minn perspettiva differenti anke għal-plastik. Rridu naħsbu fuq dak li jista' jintafu fil-kompost, dak li kif dan jista' jiġi riċiklat, nkunu ċertu ukoll li l-plastik Eh, ma jwassalx għal t-neħija ta' ċertu prodotti, irrid insibu eh, mezzi innovattivi ta' kif nistgħu niproduċu l-affarijiet. Imbagħad l-aħħar ħaġa, aħna maħniex qed ngħixu waħedna rridu niftakru li hemm reġjuni oħrajn u meta nħarsu l-istatistika tal-użu tal-plastik postijiet oħra hija ħafna iktar maġla mill-Ewropa u l-problema ta' t-nġis tagħhom hija ħafna kbar mill-Ewropa. Ġifiri, mhux solvu l-problema, imma aħna rridu nkunu mexxejja, rridu nafru soluzzjonijiet, naraw kumpaniji oħrajn, postijiet oħrajn li qed naraw tisibu eh, soluzzjonijiet, ġifiri l-affarijiet rridu siru b'mod sinkronizzat. Dan kollu jista' jsir jekk il-koll naħdmu fl-imkien, aħna l-istir naħdmu fuq dawn l-erba punti, u għalhekk aħna rridu nsibu ehm, xogħol mill-partijiet interessati, mill-attur ekonomiċi, u għalhekk aħna l-għajna bisħiħ dawn l-impenji volontarji li ġew msemmijin ehm, u anke minn prejri oħrajn individwali u anki dawn il-wedet li qed isiru din strateġija tal-plastik biex nitolbu l-kumpaniji nejdu l kif jistgħu jinkorporaw ukoll il-plastik riċiklabli fil-prodotti tagħhom. Naraw fejn nistgħu l-affarijiet jistgħu jsiru possibbli u jekk mhux possibbli naraw kif nistgħu nejnu l-industrija, l-negozji u l-ekonomija sabiex nimxu għal-aktar sostenibilità fil-plastik. Aħna lek eh, nittammaw illi Eh, jina xena mbidlu eh, eh, kif qed timxu dinja mridu nagħmlu dan kollu flimkien. Grazzi. Uh, grazzi ħafna kollegi. Mela, għajdunna jekk tixtuqx titkellmu. Ja. <coughs> Sur Florence, grazzi ħafna, President. Jiena kont sorpris b'mod pozittiv l-istrateġija proposta mill-Kummissjoni. Tġobni immensament. Mela, mis-sosjali l-Kummissjoni issa. Hmm. semma punt fil-dibattitu fejn tqal u li kunem taxxa fuq il-plastik. Tistaw tgħidulna iktar dwar dan għanna proibizzjonijiet issa fuq l-importazzjonijiet ċiniżi jekk hemmhekk jingħalqu l-bibien fiċ-Ċina. Ser jiġri. ħajispiċċaw fil-mizbliet li l-hom maluqin sinu snin um, użu mill-ġdid. Iżda xi ngħidu dwar il-valur miżjud huwa tip ta' downcycling jew inkella riċiklaċ li jżomm il-valur tal-prodotti. Mela, il-delegati tkellmu bil-lingwa nattiva tagħhom għanna bżon ta' standards għal reċiklaċ Jekk tridu tagħmlu tajjeb kemm jista' jkun għandna bżonn ta' xi tip ta' standard sabiex ikun hemm possibilità ta' xiri u tkun ċert li fil-ġejjieni ħad tkun tista' tipproduċi xi ħaġa oħra minn dak il-prodott. Thank you, Madam Dali. Is-Sinjura Dalli. Thanks a lot, Chair. Grazzi, President, u nixtendu ringrazzja l-kellima u kol tal-edina unek fosna jiddiskutu dan is-suġġett din hija kwestjoni għal qalb dan il-kumitat speċjalment fid-dawl tal-fatt li kwantitajiet kbar ta' skart eh, tal-plastik jintilef kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar illi wassal għal ħsara u telf ekonomiku ukoll. Mela, issa dwar l-iskart marittimu jiena riċentement kont qed nara riċerka miċ-ċentru ġewwa Leipzig il-Ġermanja li jgħid il-95% tal-plastik li hemm fil-ibħra ta' madwar id-dinja qed nitkellmu 8 miljun tunnellata plastik ġejjin biss minn 10 xmajjar. Tin mhix ċajta qed ngħidu eh, trakk mimli plastik jispiċċa fil- eh, Bahar kull minuta, jina ġej minn Malta meta tara ixmajjar illi fosthom kien hemm in-Nil wieħed minn dawn l axra wieħed l-aħar sistemi illi waslu għal skarts ta' plastik illi jispiċċa iva fil-Mediterran. Ħafna drabi il-Mediterran jgħet jiġi diskritt bħala wieħed mill-iżjed ibħra illi huwa imniċsa bil-plastik dan iġibni għal punt tal-microplastics illi huwa taħsara kbira għal-ħajja marittima u tindif marittimu huwa kważi impossibbli għal sanxejn naf l opinjonijiet tal-kellima tagħna, speċjalment eh, is-Sinjura Emma Priestland li tara dan ir-riskju speċjalment fir rigward tal-microplastics u soluzzjonijiet possibbli għat-tindif tal-microplastics mill-ibħra tagħna. Dan ma jfessirx li m'għandniex eh, naġixxu flimkien bħala Unjoni Ewropea għaliex l skart eh, u temiċ il fatt eh, jista' jsir xi dwaru u huma taħsara nixtieq ngħid nsaqsi jekk il-bioplastics jistgħu xjejnu fil-deċiżjoni u tranzizzjoni lejn oċeani mingħajr microplastics. Smajt ħafna kontra l-bioplastics, iżda meta nitkellmu dwar il-bioplastics, nitkellmu dwar materjal illi 24 sar massimu uh, jitmermer u jekk uh, jistax indirizza il-kwistjoni tal-microplastics in ġenerali. Qed nitkellmu dwar l-użu tal-plastics bħala ta' sfida żdija anke opportunità u hawnhekk nixtieq nagħmel referenza għal ġestjoni tal-iskart tal-materjali elettriku u elettroniku illi jista' jwassal benefiċċji ambjentali jekk trattat b'mod adegwat il-diżinn u ta' teknoloġija li jista' jwassal il-qudiem għal iżjed riċiklaġġ u l-iżvilupp ta' prodotti ta' eco-design, eco-label u kriterju oħra li għandhom jifacilitaw eh, l-użu, il-tfarriku, l-użu mill-ġdid eh, tal-prodotti elettroniċi. Dan kollu għandu jippermetti illi aħna naraw l-istrateġija b'mod iżjed komplessiv u naraw il-plastik bħala materjal usa illi fil-waqt li huwa ta' sfida jista' joffri anke opportunità fil-medda twila. Thank you very much. Now, uh, Mr. Affronte. Grazie, Sra Affronte. Grazie, Presidente. Eh... Grazie, Presidente. Ma mela, jien ixtina fas fuq punt partikolari rajna illi hemm ftehim wiesa minkejja illi hemm Bost elementi differenti, rridu naħdmu iżjed fuq l organizzazzjoni fuq riċiklaġġa, fuq l-użu mill-ġdid, ekod design aħjar, dan kollha affarijiet li semmejna illi anke fi shadow meetings id nalmu fuq il-rapport tal-Parlament Ewropew illi jidher illi hemm appoġġ ġenerali dostant. Naħtaf l-opportunità tal-preżenza tal-industrija ti produċi plastik biex insassi x'inhi l-prospettiva fuq tliet punti konċizi. l-ewwel nett il prezenza tal-plastik fil-plastik ta' sostanzi perikolużi nafu li hemm bosta prekursuri differenti bil-klorin, eccetera, illi joffru menzonolog anke wkoll ma nafx jekk fil-fatt hawnhekk meta jkollok anki il- deċiżjonijiet dwar faċċar ta' din il-problema fl-użu u l-użu mill-ġdid, eh, trattament ta' dawn il-prodotti sa' dwar il-microplastics, mux qed nara u wis eh, opportunitajiet fil-fatt il-kollega dalli s-siet, eh, aħna saqsu anke l-settur li l-in mill-microplastic li aħna apposta edu ċerta plastik li faċilment se taġix il-vera prodotta, il-problema hija fejn għandek prodotti illi parti minnhom Parti sekundarja minnhom hija l-microplastics u hemmhekk irdu naraw kif nistgħu nelbuha din il-problema u dejjem f'dan is-settur irridu naraw kif is-sitwazzjoni tal-plastics il-famużi bioplastics jekk mhijiex alternattiva viabli jekk hux qed sempliċement inbidlu problema bi problema oħra. Jekk huwa minnu illi aħna Jiena xinna diġan u rizultat bis-separazzjoni tal-plastik mill-karburanti fossili jekkux qed nimxu f'direzzjoni tal-bioplastik jekk iva kif u x'alternattivi hemm fil-ġejjin fa' dan il-qasam. Thank you very much. No, no, no. Grazzi. is sinjora Delej. Merci Madame la Présidente. Je crois que on ne peut que constater un consensus sur la réduction. Mela dwar l-użu tal ta' dawn il-plastics riċiklabli għanna aspett mela sostituzzjoni tal-plastics bizziet materjal resistenti. Forsi eżempju sempliċi nistantikom għal ftit ta' żmien dal-aħħar aħna rajna l-plastik użat fil-kaxxi eh, li jintużaw trasport tal-ħaxix u l-frott. Dan huwa użu fil-fatt simili għal fliexken tal-plastik. Mela, għada pitada tista tara użu tal-fliexken tal-ħġieċ Jo kontenituri gbar palma nistgħu naraw anke sostituzzjoni ta' dawn il-kaxxi u l-krejts bi prodotti sostenibbli. Signora Bonaf Sur Bonafè? Eh, mm, Presidente. Grazie fil-fat stiġa eh, tras u bosta mistoqsijiet u stant dan i permetti li illi nafas direttament fuq suġġett tal-qalbi. L-ewwel qabel kollox ringrazzja l-Kummissjoni l prezentazzjoni tagħhom għal din l-istrateġija tal-plastik illi aħna l-għajna mod pożittiv fil-għaliex fl Dan għandu jkun pass ta' tranzizjoni sa' lejn ekonomija ċirkolari Din l-istrateġija tippermettilna li nelbu b'mod partikolari żewġ suġġetti l-ewwel qed il kontra t-tniġġis, speċjalment t-tniġġis marin li fl-opinjoni tiegħi għadna ma fimniex eżattament il-konsegwenzi għal ġenerazzjonijiet futuri sejri ikun. Fl-istess waqt din l-istrateġija tippermettilna illi nieħdu pass l-qoddim fuq l-ekonomija ċirkolari. Għax eħe ma ninsawx li hemm kelma waħda ekonomija. Fija li tħollu torbu ta' dasanti kridu model ta' sviluppi iżjed sostenibli, irdu nitilqu mill-ekonomija din is-strateġija tippermettilna li nieħdu pass il qudiem fit-tiġdid tal model produttiv tagħna għal stant. nagħmluh kull ma jmur dejjem iżjed adattat għal l-isfidi li għandna qoddimna anki mill-lat ta' teknoloġiji li jkunu kull ma jmur dejjem iżgħat avvanzati dak li xtaqt nidħol fi iżjed dettal fuqhom mal-esperti fil-bosta osma unek huwa is-suq tal-materja prima u sekondarja unek nispjega ruħi jekk hawnhekk bħal ekonomija ċirkolari niddeskrivu parti ta' prevenzjoni fil-ħolqien ta' skar tal-plastik mod partikolari, ġala darba dawn imbata għandhom implikazzjonijiet fil-ġlida kontra t-nġis ambientali. Tajjeb najdu li fil-pakket tal-ekonomija ċirkolari diġa sawarna bosta miżuri għall-iskart, li xnemnu li l-prevenzjoni tal-ġenerazzjoni tal-iskart u għammot li diġej permettilek eh, turi kif miexi lejn eh, l-ekonomija ċirkolari. Tini element huwa riċiklabilta u diġa fil-pakket tal-ekonomija ċirkolari daħalna numru ta' miżuri tal-aħħar u mux l-inqas eh, zilna Zidna il-miri ta' riċiklaċ anki dawk għal plastik. Infakkar li dan huwa wieħed mill li l-inqas illi jiġu riċiklati. Huwa ovvju li meta jkollok riċiklaġġ ix-xogħol ma spiċċax għaliex dak il-materjal riċiklat imbagħad biex ikollok tassew industrija ta' riċiklaġġ irrid ikun sostenibbli. Għadda stan dak li nistaqsi l produtturi tal-plastik u mhux biss u kif nistgħu nippermettu li b'mod partikolari għall-plastik, speċjalment għax il-plastik ġdid, huwa irħas f'din il-fażi anki mill prezz ta' commodities ġarħas minn dak il-ċiklat għal dastant. Kif ħanħolqu suq tal-materjal tal-materja prima sekundarja illi jkun riċiklat. Naħseb għanna naġiċu anki zjeta fuq il-kwalità ta' riċiklaċ għaliex emmek u koll għandek element importanti, iżda forsi nislu jizjet fil-mertu għaliex emmek naw ċaqli lejn l-ekonomija ċirkulari, jek da kollu nirċiklaw ma jġiex użat jibqa fin-nofs ix-xogħol ma jkun wassalna imkien. Thank you very much. Mr. Pedicini. Grazie, Sur Pedicini. <clears throat> Grazie, Presidente. Grazie, President. Għanni prova ma ċentenni xieħuż mill-kommenti li diġa tres u, pero norbot maħom mod partikolari il-proibizzjoni ta' xi tip ta' plastik ta' ħsara b'mod partikolari di degradabbli, kif ukoll possibilità ta' tneħħija ta' ċerta sostanzi perikolużi mill-plastik. Nibdew b'dawk li l-aftalat, il-bisfenol, il bisfenol illi jiġu f'kuntat ma li ikel li diskutejna bosta u bosta drabi fil-ħidma tagħna parlamentari issa bl-adozzjoni tal-pakket tal-iskart għana rnexxinna nifmu il-problema tal-iskart marittimu li hija iva ta' problema iżda dan mhux biżejjed neħtieġu e, azzjoni żjed b'saħħitha dan diġà semma l-microplastics, il-riċerka meħtieġa u anki l-kampanji ta' għajjim ta' kosċenza għal l-iskart fil-bahar illi saret referenza li preċedentement. Nikonkludi billi ngħid illi li taħraq il-plastik dak suġġett ieħor mhix alternattiva. Ta' spessa Eh, nisimaw nisimgħu llum il-ġurnata bis-saħħa ta' tisħin tal-plastik fl inċeneraturi u fl-użu possibbli anki eh, bħala sostitut għal karburanti tradizzjonali. Għalhekk nixtieq nfakkar din il-plasti mhix biss hija ta' kontrast mal-ekonomija ċirkolari iżda kawza kawża ta' emissjonijiet tossiċi illi nixxu l-arja illi huma tassew taħsara għas-saħħa għal-dastant nitlob dwar il-pozizjoni eh, ta'kom fuq il-ħruq tal-plastik. Is-Sinjora Grostet. Si, Madame la President. Grazie ħafna, President. Jina naħseb li fil-verità hemm problema kbira xejn niġu għar riċiklaġġ. Aħna ħassejna li kien hemm bosta u bosta ċittadini Ewropej illi iffirmaw petizzjoni iżda ċittadini Ewropej għandna 500 miljun u dawn il-firmatari kienu ħmerija minnhom. Mela ħana ħillu għanna opportunitajiet ġodda reċiklaċ iżda f'daw l-aħħar 20 sena ftit li xejn imbidlu. Jiena deċidejt li l-fliskun tal-ħalib tiegħi li ma setax jiġri ċiklat nixtrih minn Assoċjazzjoni ta' Produtturi ta' Ħalib rajt il-plastik li kien qed juża minn dawn il-produtturi ma jistax jiġri ċiklat lanqas. Għalla stantin ta' problema. Il-plastik kien irħas iżda ma setax jiġri ċiklat għalla stant mort lura għal ditta oħra minn produttur industrijali kbira li il fiskun tagħhom iva jista' jiġi riċiklat. Nixxinu rikom il-fatt li jekk il-plastik ma jistax jiġi riċiklat għandu jiġi projbit. Għanna nisforzaw l-industrija jisibu soluzzjonijiet alternattivi. Iżda ma nistawx nibqgħu niproduċu materjali li ma jistawx jiġu riċiklati. It-tieni punt tiegħi polluter pays min inniġġa saħallas. Dizastru tara situazzjoni li sabu fija bl-iskart L-Ewropa għandar wol. Għandar wol fitna jisu trażin ta' dan il-fenomenu iżda rridu nibqgħu nisfurzaw biex jitieħdu deċizjoni fuq livell internazzjonali. Rajna mm, dawn l-stampi, dawn ir-ritratti ta' bajiet sbieħ fil-Paċifiku Iżda ma narawx il-qiegħ tal-baħar, il-qiegħ tal-baħar miksi mirdum bil-plastik. Għaliex qed nitrattaw l-eruq tal-kawża tal-problema. Issa l-ura f'jannar fil-fatt il-Kummissjoni ħarġet bil-proposta il-ġdida għal-plastik u il-Kummissarju ħareġ proposta taxxa li tagħmel tajjeb għall-iskadenza għal um, id-diskrepanza ta' Brexit. Is-sur Katajnen, viċi president tal-Kummissarju, bat esprima tħassib tiegħu dwar l-effettività ta' din il-miżura jena nixtieq insaqsi huma x'jaħsbu intom x'aħsbu bħala esperti dwar din il-proposta x'tien saqsir il-Kummissjoni l-intenzjoni tagħhom x'inhi mill-investiment fit-teknoloġija għall-smart plastics pereżempju fost l-oħrajn u tal-aħħar din l-ideja ta' digital marking, uh, sabiex ikun hemm identifikar ta' tipi differenti ta' plastik dan diġà semma dan huwa bli huwa realistiku. U biex nikkonklużi ngħid li aħna lkoll diżappuntati minn nuqqas ta' progress. Il-ħin qed jafa u sudan it-tant aħna qegħdin inkomplu nintradmu bl-iskart. Il-kellim li jmiss Is-sur debes makar biex jalaq. Mela, grazzi lill esperti kollha tal-prezentazzjonijiet tagħhom. Jiena u tim tijaj għaddejn għattabla tabla ħabel nabozzaw ir-rapport. Nixtin ringrazzja anke l-Kummissjoni fil-fatt tonnu kulħadd hawnhekk jemen l-istrateġija hija pass kbir dim. Mhix strateġija kontra il-plastik, hija strateġija li tippermettilna nimxu b'mod sostenibbli. lejn ekonomija iżjed ċirkolari. Nasab ma nix niskalmu biss dwar il-materjali nfushom. Għanna nifukaw iżjed dwar il-ħtieġa ta' ċaqliq lejn modelli ġodda, modelli ġodda ta' konsum, produzzjoni, modelli fil-katina ta' valur. U biex namlu dan il noħol u rabtiet ċari bejn il-politika, ta' skart, dik tal-prodott u dik tal-kimika. Nishtiq nkun naf il-parti interessati hawnhekk mod partikolari l-Kummissjoni il-proposti prattiċi xistaw jkunu t tininet Jena Jiena ta' smess ta' spess nisma' il jena nbidlu l imġibba tal-konsumaturi. Nbidlu bidla radikali, nġibu bidla radikali fil- l-azzi tagħhom, però jekk tara riklamar fuq bażi ta' kuljum tara illi l-produtturi qed jirnexxielhom ibidlu l-imġiba tagħna. Il-produtturi iva fuq bażi ta' kuljum jirnexxielhom jikkonvinċuna illi għandna nixtru prodott li qabel ma kienx jeżisti, qabel qatt ma ħassejna l-ħtieġ għalih jirnexxilhom joħolqu sens taħtieġa fost il-konsumaturi. Sulla darba jirnexxilhom jagħmlu dan b'mod tastant effiċjenti u effettiv għana ninsistu fuq il-produtturi sabiex jikludu ċirkolarità pala parti mill-identità tagħhom. Mistoqsija speċifika issa Sir Ballard? sustanzi tossiċi u taħsara huma ta' tħassib, ta' problema. Inti semmejt fil-prezentazzjoni tiegħek li m'għandniex narmu l-qalb ma' ġbejna. Qed tgħidu illi għandna nippruvaw nsibu soluzzjoni iktar komprensiva. Alternativa għal dan l-innovazzjoni. Naħseb għandna nistimulaw l-innovazzjoni u inċentivi għall-innovazzjoni li ma oqsma ħatatu l-om l-iktar priorità għal-promozzjoni tal-innovazzjoni sabiex nużguraw din l-istrateġija ta' sab ta' suċċess. Grazzi, signora Okan. Eh, grazzi, grazzi ħafna l-Kommissjoni u kol fil-fat kanna ftit kommenti li kienu marbuta ma' direttiva fuq il-boros eh, tal-plastik li kon adottajna fl-2015. Emmek nishtiq nkun fijek il-Kummissjoni tiċ toħroġ bi proibizzjoni tal-ostoplastics. Aħna minn dak li nafu li huwa tassew tassew taħsara. U sa degradabli jfisser li jitfarrak f'biċċiet għal għazbis, biss tista' tiġbru jibqa' hemm isir microplastic. Dak li rridu tassaw nieħdu ssib. U li l-agrikoltura tuża tal biex tkobri il-frawli. Tuża l-osso plastik fuq il-frawli. U m'għandekx għalfejn tuża wara ma tiġbora wara għaliex qed hemm fil-ħamrija biċċiet u tosfor Iżdija katastrofi din għandha tiġi projbita. Ek nkun nistgħu niddiskutu l-plastik biodegradabbli din kemm se jkun ma nużawa, ixin is-sitwazzjoni hawnhekk. Għandek sitwazzjoni ta' single use plastic. U il-prevenzjoni għanda tkun l-ewwel it-tieni u t-tielet priorità. Meta din nitkellmu dwar il-boros tal-plastik dan jista' jsir ħafna fuq illi prevjeni l-użu tal-plastik testat hija depositu fuq eh, fl-iskun jew tiżgura tal-inqas illi dejjem ilma disponibbli. biex tevita l-plastik. Mandux ikonna single-use plastic, u mandux ikonna plastik li jispiċċa jintrema fl-ambjent u taħsara, perikolus u għandu jkun limitat. Ma nemmenx fil-ftejmiet volontarji l-industrija tajtiva, iżda nabżon ta' rekwiziti ċari u tal-aħħar il Basket tal-plastik rridu naraw eżattament kemm basktijiet tal-plastika din jiġu użati. Fid-Danimarka fejn għandna gvern li huwa retiċenti. Pratikament ħassar il-Ministeru Ambjentali qed jgħid li m'għandekx għalfejn tagħmel xejn. Ma rnexxinniex nikkalkulaw din. Jien nista' Provat jena unek ninsisti illi ma nibqawx najdu li memx problema f'pajjiżi bħal Danimarka u tispiċċa b'sitwazzjoni ta' inizjattivi ridikoli din inwarraba l-issa l-użu ta' single use plastic u ċerta qodot li neħtieġu għandhom jaslu bis-saħħa tagħkom. Grazzi tal kontributi tagħkom. Is-Sinjura Meganis. Grazzi, President. Jiena xtaqt kontribuixi għal eh, dibattitu fuq il plastika U jiena eh, eh, lum fil- waqt titjira li ġejt mill-Irlanda kelli tant artikoli tal-plastika li użajt fuq l-aeroplan u aħna kolla kolla ħatja anki il-parlament b'dawn il dawn il-flixken tal-plastika. Ħafna bżon, ħafna drabi, però eh, eh il-plastika eh, eh, qed eh, nużawha biex iżommu l-ikel ukoll. Rridu naqsu l-iskartu, rridu naqsu l-plastika. Anki dar meta niġu biex namlu riċiklaċ tal-affarijiet Eh, mm, dejjem nintilef meta niġu għal-plastika, għax ma nafx li mija l-plastika li tista' tiġi riġiklata u dik li ma tistax. Dawn huma naħseb problemi, dawn huma konflitt li rridu nirsolvu. Anki, eh, anki, anki kif is Sinjora Awken, fil settur tal-ortikoltura u tal-agrikoltura e, e, u għata tħassib fejn imorru dawn il-plastika dawn il-plastiċi iridu namlu xaħġa biex nissostitwixu din il-plastika il-bioekonomija li għaparti mill-ekonomija ċirkolari tista' tkun soluzzjoni Għara meta ħafna minna ikunu skoraġġati mħabba li mhux mesin il-progress, però eh, nistgħu nirringrazzjaw iċ-Ċina għax issa propju wara il-projbizzjoni ta' Ċina qed eh, eh, eh, tgħinna biex tersolvi din il-problema, qed qajjimna l-kuxenza u l-Irlanda li huwa l-pajjiż li niġi minnu jien huwa l-pajjiż li l-iktar juża l-plastika fl-Ewropa. Grazzi. Issa l-lista tal-kellima għalaqnija U essa nerġa' nitlob li l-Komissjoni u li partiti interessati jatuna risposta, risposti u jikontribuixu għal dibattitu. Nużaw l-istess ordni. L-istess ordni li kelli fil-bidu. Nibda mis-Sinjura Valvert. Grazzi. Għandi ħafna mistoqsijiet hawnhekk x'nirrispondi. Kien hemm ħafna mistoqsijiet fuq il-bioplastika kiex soluzzjoni. U hekk mhix se jikkontribwixxu biex itejbu kif nużaw il-plastika. Jiena naħseb illi hawnhekk irridu nagħmlu distinzjoni ċara bejn il-biodegradabli u l-bioplastika, ċo ċoħe il-plastika li tiġi prodotta bluzu ta' eh, prodotti biologiċi. E, e, dawn il-plastika eh, illi qed jużaw prodotti biologiċi mhux neċessarjament huma biodegradabbli għaliex għax il-biomassa tista' tiġi użata biex toħloq prodotti illi huma simili għal għal prekursuri tal-plastika, allora mumiex de, de biodegradabili u miex soluzzjoni pratika. Hem serje ta' attività biodegradibili. Hemm il-possibilità li niżviluppaw il-bioplastika biex tkun biodegradabbli din tkun ħaġa utli kif kun nagħmluha. <clears throat> Imma Umbat dawn emżon bżonn nixbruhom b'mod separat. Jekk aħna nixbruhom bl-istess mal-plastika mal-oħrajn, il-plastika l-oħra, smajna kemm huwa diffiċli li wieħed eh, jiġbor b'mod xiera il-plastika, allora jekk inħaltu il-bioplastika ma' tipi oħra ta' plastika nkunu qed noħolqu problema oħra u bekk ma nkunux nistgħu nirriċiklaw u nkunu għedin waslu għal deteriorament tal-kwalità tal-plastika ma nix soluzzjoni, però għati rridu namlu ktar riċerka. U dina naturalment għanda impatt fuq l-azliet tagħna disponibbli. Jiena wkoll. Smajt fuq il-preżenza ta' sostanzi tossiċi u ta' tħassib fil-prezenza tiegħek, fil-prezentazzjoni tiegħi jiena għad fuq il-fatt li hemm eh, sustanzi tossiċi fil-plastika li nistaw aħna neħirsu minnom bir-riċiklu kimiku. Nistaw namlu dissoluzzjoni tal-plastika u neħu sustanzi li għamlu sara. Però U dan jfisser ukoll nistgħu nerġgħu nużaw il-polimeri. Ħafna drabi l-plastika fija sostanzi tossiċi ħafna. Umbat hemm problemi kimiċi li jinkludu anki l-molimeri li jistgħu jiġu użati anki fil-katina tal-ikkel. U dan tista' tkun parti mill-soluzzjoni fil-futur biex neħu l-FSVHCs u sostanzi oħrajn Ema naturalment dan bżon ta' innovazzjoni u investimenti. Diġa aħna ksibna ħafna fil-proġetti pilota, però għat iridu se noħorġu b'da b'riżultati fuq skala aktar wiesa u dan għajfisser li se jkun hemm investimenti f'istallazzjonijiet akbar. U fuq il sogġerimenti għaj fuq kif fil-, -reċi, fil- reċi fil- fil-riċiklu naħseb illi il-riċiklu kimiku huwa eh, tri għal-futur. U mbagħad nixtieq nitkellem fuq l-HVSCs. Il-preżenza ta' sostanzi tossiċi ma jfissirx illi ma jistawx jiġu riċiklati. Aħna nħossu naħsbu illi huwa importanti li dejjem inħarsu lejn approċċ ta' riskju. Ma rridux nħarsu biss lejn il-perikli, rridu nħarsu lejn ir-riski tal-persuni fl-ambjent. Aħna rajna illi eh, il-plastika tista' tiġi riużata u nistaw nuru anki illi il-riskju huwa negligibli u f'dan il-kas huwa ta' vantaġġ li namlu riċiklu tal-plastika. Fir-riċ, fid-direttiva riċ, hemm dispożizzjonijiet fuq dan il-proċess. Hija leġislazzjoni moderna ħafna li titkellem fuq eh, evalwazzjonijiet importanti. U hemmhekk huwa neċessarju nagħmlu input biex nagħmlu għażliet u naraw xiru valla pena illi nirriċiklaw u x'mhuwiex. U rajna wkoll li eh, ġew konċessi autorizzazzjonijiet biex dan isiru grazzi għall ċerka xjentifika inkunu nistaw nestendu din il-possibilità anke lejn materjali oħra. Kien hemm anki mistoqsija fuq il-passaporti tal-materjali, hekk din hijiex eh, suġġeriment eh, realistiku. Naħseb illi dan il eh, din il-preokkupazzjoni fuq is-sustanzi li qed nirriċeklaw għanna bżon ta' komunikazzjoni effettiva fuq fil-katina fil fil tal-valuri sal-konsumaturi aħarin. Irridu niftakru eh, eh, wara 10 snin, 20 sena, il-prodotti tal-plastika jispiċċaw skart u jistaw jiġu riċiklati, irridu un, importanti li, nkunu nafu hekk fihom sostanzi eh, sostanzi tossiċi ma nafux jekk il-passaport tal-materjali u l-aħjar soluzzjoni. E, soluzzjoni oħra tkun it-teknoloġija e, li namlu dik li najdu la blockchain technology li tista tippreżentanna soluzzjoni. Bekk inkunu qegħdin investu fl-innovazzjoni biex inkunu nistgħu nistabilixxu e, x'inhuwa possibbli niggarantixxu fejn huwa l-aħjar illi ninvestu u u naddi l-mikrofonu lil kollegi sabiex jitkellmu fuq il-mistoqsiji li rigwardaw lilhom. Grazzi, eh, Priestland. Grazzi tal-mistoqsijiet nixtieq nibda billi nitkellem fuq il-mikroplastika. Għal daqstant memx eh, mod kif nistaw inneħħom il-mikroplastika meta jkunu fil-ilma, jinżlu fil-font u ma jfessirx li l-impatt tagħhom spiċċa Hemm riċerki li juru illi il-mikroplastika tbiddel anki natura ta' sediment li għandhom impatt fuq il-komunitajiet bioloġiċi li jgħixu hemm. L-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa illi ma nħallhomx isiru mikroplastika u li ma jitħlux fl-ilma, fil-baħar. Fuq il-plastika bioplastika u biodegradabbli hemm eh, standards fuq il-biodegradabilità marina Eh, mumiex internazjonali huma ġodda u dawn huma standards li rigwardaw degradazzjoni. Jekk dawn il-prodotti, per eżempju, e, jieġi liberat fuq l-art jew fil-xmajjar ma, ma, ma jiddegradax. Hemm xi 10% tal-materjali ma jiddegradax u għalina dan huwa qasam ta', ta kautela. Aħna aħna inħossu li hemm bżonn ta' soluzzjoni er, er, irrid ikun ċar kif għandhom jiġu miġbura fl-aħħar tal-ħajja tagħhom. Nixtieq nitkellem malajr fuq kif nistgħu nkejlu s-sostenibilità, tkellimna fuq il-materjali sostenibbli aħna inħossu illi sostenibilità hija ħaġa Iridu iridu noqdu attenti li ma jiskapawx ma jħarbux mis sistemi ta' riċiklar u rridu nkunu żguri fuq li mumma l-materjal li rridu nużaw. Dan huwa l-istess ħaġa meta nħarsu anke lejn trattamenti differenti. Hemm xi forum ta' riċiklar jista' ma jkunux l azliet l-iktar sostenibbli fuq minnaħa tal-ambjent meta niġu għal konsum tal-enerġija. Ma nħossux li riċikla hija l-aħħar risposta għal kollox, ma rridux naqas insegwa ikun ikun xikun tkun xi tkun l-ispiża. Aħna tkellimna wkoll fuq il-bidla tal-imġiba tal-konsumaturi illum kif għal membru tal-Parlament aħna kenna kampanji eh, tal-imġiba li jilħu il-pubbliku. Ħafna nies il-maġġoranza tan nies jixtiequ jagħmlu l-aħjar għażla kija disponibbli. Irridu nagħtuhom sistemi ta' riużu. E, fil-postijiet fejn hemm fejn hemm ir-ritorn tal-fliexken, il nies huma kuntenti li jieħduhom lura l-fliexken u għandu ikonna anki sistemi ta' ritorn u depositu anki għal flixken tal-plastika. E, rajna bid-direttiva tal-boros tal-plastika li meta jkun hemm taxxa żgħira e, li jridu jħalsu biex jużaw, rajna illi kienet effettiva ħafna din l ħar taxxa li ġiet applikata fuq il-boros tal-plastik fl-Ewropa bid-direttiva. Mela, nikonferma ne, illi l-ikbar priorità hija li naqsu l-użu tal-plastika. Jekk aħna rridu neħu l-akrumulu fl-ambjent marin u f'kull ekosistema rridu naraw kif se nużaw il-materjal. Rridu nużaw fl-applikazzjonijiet tagħna biex jiġi riutilizzat korret eh, e u riċiklat. Fl-Amerika hemm mijiet ta' ta' impjanti u dawn jistaw inaqsu l-użu tal-plastika u l-Europa għanda turi mod kif differenti kif nistaw nużaw il-plastika u nistaw nużaw għall applikazzjoni fejn huma Eh, importanti u eh, neċessarju fejn il fat li ma jkunux jiznu ħafna l-affarijiet hija ħaġa importanti ħafna. Il... Kem ħafna kwistjonijiet li aħna smajna u nishtiq inħares lej l-importanza tal-ekonomija ċirkolari, ċirkolari illi għanda lan li zid l-effiċenza ta' risorsi u tnaqqas l-emissjonijiet u anki l-problema tal-iskart minnaħa l-oħra. Għax meta dawn il-kwistjonijiet jitħaltu fl-imkien uh, u qed naraw nitkellmu fuq l-alternativi sostenibbli, il-fatt li dawn l-affarijiet jitħaltu fl-imkien e, ikunu diffiċli ħafna li nsibu soluzzjoni għalihom. Uh, allora kif nistgħu nżidu ċirkolarità? Wieħed mill- ma għal li ċirkolarità miex miex se, se tirsolvi il problema però se zit l-efficienza ta' risorsi, e risorsi li ridu nużaw mod iktar intelligenti u l-plastika hija risorsa tajba u ridu intejbu l-efficienza ta' risorsi u naqsu l-emissjonijiet tal-gas eh, serra. Waħda mill-ħaġa li smajt hija ma nistawx nużaw materjali oħra u biex nissostitwixu il-plastika ma għaliex qed nużaw għal-plastika biex niproduċu il-prodotti illi s-soċjetà għandha bżonn jew tħoss li għandha bżonn. Issa meta nħares lejn l-studju ta' true cost kalkola l-impatt ambientali jekk aħna eh, flok il-plastika nużaw E, materjali oħrajn globalment se jżidu, ek nagħmlu hekk inkunu nżidu l-ispiża berba darbiet. Allora dina mhijiex soluzzjoni, jiena għal stant għadni fil-kamp illi irrit nżid iċ-ċirkolarità e, u naqqas naqas l-emissjonijiet. Elementi li rridu nieħdu bis-serjetà illi aħna ottimizzajna l-ewwel pilastru tal-prevenzjoni u anki il-ħolqien inta riski biex innaqsu dejjem inqas impakettar għal dawk il-prodotti biex natu ikel iġeniku żgur ta' kwalità tajba u aħna użajna ħafna inqas plastika, però issa rridu nifukaw anki kif nistgħu nżidu riċiklar u r-riutilizz biex, biex inkun nistaw nżommu aktar fit-tul din il-plastika. U hawnhekk kien hemm kumment e, e, hemm e, il-fliskun li huwa riċiklabli jew oħrajn mhumiex riċiklabbli. E, e, dan din l-ilma hija PET u jiena kontent e, kontenta illi tatuna kien illi huma tajba, prastika tajba għalix nużaw dan it-tip ta' plastika? Ek irridu ntejbu sistema, rridu nizguraw li l-impakettar kollu jiġi miġbur u ntejbu il-ġestjoni ħafna xogħol xi jsir hawnhekk u aħna impenjati biex dan jsir għax dan huwa materjal validu ħafna. Kif nistgħu niproduċu din il-plastika b'mod differenti? Allora, dejna nitkellem dejjem fuq l-eco design bil-plastika biex nżidu l-riċiklabilità ta' din il-plastika biex nżidu il-ċirkolarità, il-protezzjoni, l-użu sostenibli, sal anki hemm kampiħor li dun nifukaw fuq nistaw nżidu l-efficienza ta' risorsi, ċirkolarità, però għanna kwistjoni tal-riskart. U ma nistawx għom fl-imkien għax anki il-kwistjoni tal-iskart irridu nirsolvuha. U waħda minn problemi hija etapp tal per eżempju tal-fliexken illi n-nies jarmu Imma eh, ma nistaw xaħna. Eh, nistaw nbidlu d-design u namlu tapiet li jahlu mal-fliskun mal u tkun iktar faċli li nseparaw il-fliskun mit-tap. Rajtu koll li għanna nabolixxu per eżempju il-paketti għarkollu tal-plastik għala. Per eżempju, eh, meta namlu il-prodotti deep freeze eh, tal-ħaxix, dan huwa single use għax raġunija tajba għax il-ħaxix għandu jkun ta' kwalità tajba. Imma il-problema hija li rrid nerġa' niġbora dik il-plastika biex ikun nista' niċċikla nirriċiklaw. Dik hija plastika eh, illi hija riċiklabbli u hija ta' użu singolu. Allora f'din id-dibattitu ejja ma ndaħlux il-plastika singola fil-kamp unħaltuha mal-skart. Din hija il-problema li nara illi jiġri spiss irridu namlu xi ħaġa biex nżidu ċirkolarità u rridu nsibu soluzzjonijiet <coughs> tal-plastika. Nistaw nużaw CO2, plastika mħalta, Irridu ntejbu eh, l-efficienza ta' risorsa u naqsu l-emissjonijiet. Dan huwa li rridu napplikaw. Allora ejon nużaw ix-xjenza u l-fatti u u bekk inkunu nistaw nsibu soluzzjonijiet għal eh, soċjetà. Umbagħad kien hemm din l-aħħar element fuq il-mikroplastika. Il-mikroplastika la darba jidħlu fil-ambjent huwa diffiċli neħjom mill-ambjent. Allora huwa essenzjali assolutament illi e, nirsolvu l-problema fl-eruq tagħha biex dawn dan ma jġriġ iktar, ma u l-mikroplastiku ma titħolx fil- fl-ambjent. Irridu namlu kull ma nistaw biex namlu prevenzjoni. U aħna namlu sponsorizzazzjoni ta' ħafna riċerka u nipparteċipaw ma' akademiċi u għekantkom bżon bżonn ta' informazzjoni fuq il-prodotti tal-plastika biex tifmu aħjar u rridu nifmu anki soċjetà aħjar xtamel il-mikroplastika fi ambjent sissa m'hemm lebda evidenza li toħlo problemi tas-saħħa rajna f'ħafna studji, però rridu nkomplu nistudjaw. L-iktar ħaġa importanti għali li mhijiex il-post taħħa mhuwiex fl-ambjent. Il-plastika ma teżistix biex tintrema fl-ambjent. U hemm ħafna studji. Allora l-messaġġ tiegħi huwa ejnejnu lil kulħadd u irridu neċċaraw l-idea tagħna. Imma l-ewwel waħda hija li nżidu ċ-ċirkolarità tal-effiċenza u l-oħra li naqsu e, il-emissjonijiet u e, nirsolvu l-problema tal-iskart. U għek namlu dan inkunu edin nirsolvu l-problema tal-plastika li hija kwistjoni kbira għas-soċjetà. Issa, Essur eh, eh, Maki Matila. Grazzi, naħseb ħafna minn mistoqsijiet kienu diġa ehm, imwieġba, pero nixtieq nagħmel xi punti minn naħa tiegħi. Eh, fuq l-investimenti, naħseb li sissa m'hemmx għażla eh, alternativa tajba biex l-investu ġifiri dak kolli jisa jsir matul il-katina għandu jiġi ikkonsidrat. Kien hemm xi mistoqsijiet ukoll fuq il-konsumatur. Iva, l-konsumaturi għandhom ikollhom l-alternativa illi jagħmlu l-għażla tajba riċiklaġġ jew jew l-użu miġdid jew prevenzjoni Kwalunkwe ħaġa li hija tajba għall-ambjent ġeralment jatajba tajba għall-konsumatur. Ġala darba nipprovdu l-fatti u nagħmlu l-affarijiet aktar faċli li jinftemu. Dwar il-microplastics. Iva, naħseb li hemm bżonn ta' riċerka biex nipprioritizzaw l-azzjoni. Jekk l-azzjoni tittieħed qabel ir-riċerka, ma naħsibx li ħajkonna riżultati tajbin. Dwar l-iskart, eh, Iva, il-ġbir u l-edukazzjoni huma meħtieġa mhux miżuri li jkun eh, hemmhekk għal ħaġa l-oħra kif qalu anke kelima qabel. Dwar is-sostenibilità irid ikollna kriterji armonizzati inkella ħankunu ħajkolna aktar eh, problemi. L-affarijiet sostenibilità tkun simplifikata iktar. Grazzi ħafna, ringrazzjakom. Issa għal l-ħar rimarki nadil Cameron South Arkas. Grazzi ħafna għal dan iskambju interessanti, informattiv u anke smajna l-aspetti eh, li smajna mill-membri, stinti tal-parlament u l-partijiet interessati ħarrisna l-istrateġija u dawn huma punti kollha pertinenti nibda b'dak li forsi l-aktar li tiġbet l-attenzjoni, kwistjoni ta' taxxa. Aħna ħarrisna l-istrateġija u nistgħu ngħidu li aħna nkunu qegħdin ħarsu lejn miżuri fiskali possibbli u l-membri tal-Kummissjoni diġa qalu l-rwol x'jista' jkun Nistaw nistudjaw aktar fil-font imma. Peress li hija sensittiva ma nixtiequx noħorġu affarijiet li ma jkunux eh, maħsuba tajjeb. Għalhekk rridu nriflettu aktar fil-font. Iva, imma l-affarijiet eh, sejrin eh, b'mod serju. Kien hemm anki xi punti fuq il-proibizzjoni miċ-Ċina u nista' nikkonfermi li ċ-Ċina daħsiba tagħmel din il-proibizzjoni aktar milli kulħadd ħaseb u dwar jekk dan uxħat kisser il-kommerċ fil-iskart imma naħseb dan fl-ħar aħar aħħar jnejna u f'dawn is-snin dejjem li mill-industrija, mill-ġestjoni tal-iskart, l-iktar l-ikbar problema kien għalihom kienet li jiġbru l-iskart huma għaliex dan l-iskart qed jiġi trasportat x'imkien ieħor allura nitilfu l-materjal lejn il-pajjiżi terzi. Issa din hija opportunità li nieħdu allura misa rridu l lesti li namlu daħjar ħaġa għaliha u rridu naraw kif nistaw eh, kif kif ħan neħwa, kif kif ħan kisruha. Ġifiri, din eh, is-situazzjoni tal-iskart ma tibqax alternativa alternattiva tajba. Titkisser prodott meta xi ħaġa ma tkunx riċiklata, riċiklabbli. Nixtieq ukoll nappoġġa l-dikrazzjoni li saru fuq l-standard, iva, dan huwa punt diffiċli ħafna u għandna din il-kwistjoni wkoll tal-standards ta' kemm il prodotti huwa biodegradabbli. Għaliex qed nitkellmu fuq xaħra li tkun biodegradabbli fl-ambjent u qed nitkellmu fuq eh, klimi differenti, situazzjoni differenti, għallura li kollok standard għal dan hija xi differenti diffiċli ħafna. Imma xorta waħda rridu nippruvaw nilħu din. L-istess ukoll l-standards eh, eh, tal-ġbir tal-iskart tal-plastik Eh, anke sabiex l-industrija toħada lura u terġa' daħala fil-produzzjoni u anke jrid ikollhom assigurazzjoni ta' kwalità tajba tal din il-materja prima nkunu ċerti wkoll illi dan il-plastik sekundar jerġa' jintuża il-prodotti jkunu sikuri. Qed nisma' wkoll eh, ħafna minnkom li semmew il-parti tal-kemiċi eh, tistgħu taraw ukoll irriġna pubblikazzjoni oħra li hija koll importanti imma forsi xi ħaġa li mm, ma ġiġ meqisu bħala importanti minn ħafna e, fejn qed nitkellmu fuq il-dispożizzjonijiet legali tal-prodotti e, marbutin anke mal iskart għandna kwistjonijiet prattiċi illi il-fornituri tagħna qed jilmentaw, qed jgħidulna li hemm ħafna dufijiet, ħafna nuqqasijiet u allura rridu nindirizzawhom xi ħaġa li għal aktar importanti anke fil-plastik huma s sustanzi, sustanzi illi kienu qed jiġu li jiġu użati, ma mhux qed mhux qed jitħallew jintużaw iktar. Aħna se nagħmlu mbagħad l-iskart. Dal-iskart ħanpoġġuh lura fil-ċiklu ekonomiku jew ħanneħħuh. Dan huwa l-bilanċ li rridu nsibu. U għalhekk jiena qed nieħu gost illi nista' ngħid illi il-leġizzazzjoni tal-kimika hija waħda eh, b'saħħitha u jkun ukoll ma nitkellmux fuq il-materjali ta' plastik jekux biżejjed nadif u jkux tajjeb biżejjed biex jiddaħal ura fl-ekonomija, allura rridu nsibu soluzzjonijiet tajbin għal dan it-tip ta' eżerċizzju. Eh, l-oxodegradability. Il-rapport inħareġ u qed neħu gost li nistgħu li bilna ma l-Aġenzija tal-Kimiċi f'Helsinki dwar ir-restrizzjoni ta' kemm qed jilħaq eh, din hija xi ġaffef minn kodeċiżjoni eh, taġġel aktar żgur. U jiena nafda f'din l-Aġenzija li huma ħajjieħdu azzjoni bl-aħjar arfin eh, u evidenza li għandhom meta jieħdu deċiżjoni u bekk ikonu jisaw joħorġu b'xi ħaġa robusta. L-istess ħaġa tapplika wkoll għal microplastics. Dawk illi jitpoġġaw apposta fil-prodotti. U għal darboħra, il-reach tista' tkun eh, tista' tkun mod tajjeb ħafna maġel kif kif niġildu l-microplastics. Umbat il-plastics fil-nisibu fil-tassuti, il-pellets, missjoni oħra li rridu ehm, nirranġawa imma aħna qegħdin naħdmu fuqha wkoll. Dawn kienu eh, uħut mill-aspetti illi xtaqt eh, nikkommenta dwarhom. Nirringrazzjakom għal din id-diskussjoni tant interessanti u inkoraġanti. Grazzi ħafna. Nirringrazzjakom il Id-dibattitu huwa biss il-bidu. U għalhekk jiena nitlobkom tibqaw diskutu dan fil-laqat, ningrazzikom tal-parteċipazzjoni, grazzi lill partit interessati, lill kollegi Ekk ukoll li konkludu il-punti li għandna għallum, niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla it-tnejn fit-tlieta. Grazzi. Um, let me remind you there is Xtieq infakkarkom ukoll li hemm smih pubbliku fuq l-endocrine disruptors eh, il-ħamis għal min jixtieq jipparteċipa. Grazzi.